Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Warlof Senar tajjeb, eżis kollegi, sinjuri, jħieġabkom, nitlobkom tieħdu postkom, membri distinti tal-Parlament Ewropew u tal-Parlament Nazzjonali wkoll. Jekk jġobkom u du postkom u nitlob naqra għall-attenzjoni tagħkom. Kun tajjeb għalina biex nibdow ix-xogħol tagħna għaliex il-ħin qed jafas bħas-soltu rendi kont tal-ħin u anke f'dan il-fat, f'dan il-rigward, nafu li għanna wara l-ofsenar kollu għanna żewġ sessjonijiet ta' ħedma, sessjoni numru 3 ta' dawn iż-żewġ ta' dawn is-seminars bażati fuq jumej, l isfidi għall-infurzar tal-liġi, l-protezzjoni tal-data u sessjoni numru 4 il-kontrolluri tad-data u l- il-proċessuri tal-settur privat u tal impiegi. Id-diskussjonijiet ħajkunu moderati mill moderaturi tagħna sur Dimitrios Drutsas u sur Sean Kelly. Ħajkonna rimarki mill-Viċi President Redding fisem il-Kommissjoni, il-Viċi President Vivian Redding, il-Kummissarju il kommissarju il kummissarju li għandha portofall importanti fuq id-dritti fundamentali u l-ġustizzja. Għal daqstant kienet l-esponent awlini fiħdan il-Kommissjoni biex tieħu l-inizjattiva kemm fil-qasam tal-proposta tal regolament tal-protezzjoni tad-data u anke għad direttiva il-proposta tagħha li konna niddiskutu kienu maħna dal-ħodu, diskutejna u anki għassijat li ġejjin illum u għada. Għanna l-prezentazzjoni u l-diskors tal-ftuħ mill-Viċi President Redding un-bat ħajkunem lok għal-diskussjonijiet. Iżda nissuġġerixxi li dawk li jixtiequ jieħdu l-kelma jew resqu mistoqsijiet ollu jdejkom għamlunna sinjal biex mill-presidenza nkunu nafu bikom għajdunna l-isem tagħkom Umbat wara il-prezentazzjoni tal-Sinjura Redding ser naddu l-kelma għal membri kollha li jixtiequ jikontribwixxu. Sinjura Redding, nadilek il-kelma. Well, thank you, uh, President, ladies and gentlemen, honorable membri onorevoli tal-Parlament Nazzjonali, tal-Parlament Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew, sinjuri, membri distinti, l-ewwel nett nixtieq ngħid li jiena impressjonata ferm bl-aġenda li l-Parlament Ewropew fassal Dan huwa dokument ta' ħidma sot li fih dak kollu li huwa meħtieġ li nagħmlu biex bekk dawk kollha li huma eletti miċ-ċittadini u li għandhom responsabilità biex joqgħdu attenti għad drittijiet taċ-ċittadini jinġabru flimkien minnaħa u anke biex ikun hemm ħidma tajba fl-ekonomija biex niġbruhom flimkien biex nġibu fuq l-istess livell kemm il-Parlament Nazzjonali kif ukoll il-membri tal-Parlament Ewropew il diskussjoni tal-lum turi il-bidu ta' fażi ġdida dwar il-protezzjoni tad-data. Dan għaliex jider li intom għażiltu temi għal diskussjoni ta'kom li huma l-qalba tal-protezzjoni tad-data u regoli tagħhom jindirizzaw il-prinċipju l-għanin, il-protezzjoni tal-individwu, il-żvilupp tal-ekonomija, il prinċipju l il protezzjoni tal individwu il żvilupp tal ekonomija il l-infurzar tal-liġi u l-sfidi li hemm f'dan il-qasam il-governanza li ħatwassal l efficienza l-konsistenza, dawn huma kwistjonijiet li kollha ġew identifikati u issa wasal iż-żmien biex naslu għal tweġibiet possibbli. Permettu li ngħidilkom li t-tema li intom eh, għażiltu għal dawn id-diskussjonijiet kienu verament mill-aqwa jibnu nibnu l-fiduċa fid-dinja globali hija l-qofol, il-ċentru ta' dak li jeħtieġ li jsir. Tafu li il-regoli tal-protezzjoni tad-data jmorru lura l-1995 daw kienu żminijiet ta' qabel l-internet, wieħed fil-mija biss tal-popolazzjoni fil-fatt kienet tuża l-internet u l-kreatur ta' Facebook kellu 8 snin dak iż-żmien u l-iCloud kienet xi ħaġa, l-isħab kienet xi ħaġa li għandix x'taqsam ma smawietu, mhux ma' iCloud jew tamir teknoloġiku. Issa nafu li hemm ekonomija ġdida li feġġet u d-data saret as importanti. Għal daqstant is-suq ta' l-analiżi tad data per eżempju qed tikber fil-mija kull sena madwar id-dinja kollha. U għalhekk id-data hija isal-monita ta' din l-ekonomija diġitali l-ġdida. U għalhekk bħal kwalinkwa munita biex tkun ta' suċċess jeħtieġ li kollha moviment ħieles. Għalhekk il-riforma tal-protezzjoni tad-dejta tiżgura li dan ikun jista' jsir. Tistabilixxi set wieħed ta' regoli għal suq intern kollu u tafu wkoll li l-fluss ħieles ta' kwalinkwa munita jiddependi fuq materja prima eh, preċiża u prezzjuża li hija l-fiduċa u huwa meta l-ċittadini jibdow jafdaw li tassow id-dejta tkun protetta li huma jibdew jafdawhom fil-negozji u anke lill-awtoritajiet. Għalhekk sinjuri, il-fiduċa nafu l-edha tmajna, nafu li 70% ta' ċittadini tagħna jħossu u jemnu li l ta' personali tagħhom mill-kumpaniji tista' tintuża għal anijiet għajr dawk li mlilin minn dawk li ġew miġbura għalija fl-ewwel net u jekk aħna ma jernexxinux ma jernexxinix nagħmlu tajjeb għal din ix-xejra biex nibdluha jekk ma jkollniex regoli affidabbli li jiġu applikati b'mod konsistenti li d-dejta tagħna tkun iktar sigura orħos u li tżid il-fiduċja fil-utenti allura aħna ser nkunu f'periklu f'problemi kbar għaliex is-suq intern digitali mhux ser jiżviluppa kif jista' u għalek hemm opportunità kbira ta' tkabbir f'dan is-suq intern digitali. Per eżempju il-cloud computing, il-cloud diġà qed trasforma n-negozji billi żid it-tfaddil u żid l-opportunitajiet għandha impatt potenzjali fuq il-GDP ta' madwar kważi elf biljun euro sal-2020 u għalhekk tista' tibdel ix-xenarju f'dan il-qasam. U aħna nippruvaw naċċellaraw il-possibilitajiet li jittieħdu fl-Unjoni Ewropea biex bekk ix-xkil neħilsu minnhom. U ostaklu li jispikka huwa il-perċezzjoni li għanda il-popolazzjoni li l-użu ta' teknoloġija ġib maħħa riski addizjonali. Meta nitkellem dwar in-nies qed nirreferi għal ċittadini, individwi li huma mħasbin dwar xiġri mid-dejta tagħhom u negozji li huma mħasbin dwar xkil fis-servizz u anki s-sigurtà tad-dejta tagħhom fil-cloud. U għalhekk il-xkil ewlieni hija xkil ta' fiduċa u dan rridu nindirizzaw. Għalhekk jiena eh, proponejt riforma fuq il-regoli tal-protezzjoni tad-data tal-Ewropa u naħseb li jekk aħna rridu niżviluppaw dan il-qasam digitali ġdid, allura hemm sens ta' urġenza. Nifraħ il-Kumitat Libe tal-li għażel din il-protezzjoni tad-data bħala suġġett tal-, -tal riunjoni interparlamentari ta' din is-sena u nilqa l-kalendarju ambizzjuż li ġi stabilit mill-żewġ rapporters, sur Albrecht u sur Druzzas, bħala rapporters tal-Libe. Dan ser itina l-fiduċa li aħna nistaw nilħqu l-ftejim politiku fuq il-pakketta riformi sa tmiem il-presidenza irlandiża taħt il-preparazzjoni għaqlija u tajba tal-presidenza ċipriotta. U jiena nilqa fil-fat it-tieni dokument ta' ħidma u nħares il-qoddim għalla bozzi ta' rapporti li ħajtres u fix-xhur li ġejjin. Dawn se jipermettu li d-diskussjonijiet tagħna jaċċeleraw aktar il-qoddim. U nixtieq inserħilkom raskom li hemm l-appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni biex nimxu l-qoddim fuq dawn id-dokumenti appoġġ sħiħ għal parlament iżda anke appoġġ sħiħ għal kunsill. Il-koll flimkien neħtieġu li l-regoli tal-protezzjoni tad-data ikunu eh, tajbin għas-seklu 21. Il-laqa tal-lum hija fwaqta u għalhekk nixtieq nitkellem fuq il-punti tal-Parlament Ewropew Ressaqtu ħafna domandi, il-mistoqsijiet tagħkom ġew mwieġba bil-miktub iżda biex nintroduċi ħafna mid-dibattiti li ser iseħħu iktar il-qoddim nixtieq insemmi xi punt jew ieħor li huma ta' importanza ewlenija. Il-parlamenti nazzjonali ovvjament għandhom xjaqsmu mal-relazzjoni bejn pakket ta' riformi u l-liġi nazzjonali u tistaqsu għala l-Kummissjoni qiegħda tressaq regolament fuq il-mejda u mhux direttiva. Irrid nkun ċara u tonda unek. E, jina proponajt regolament għalli xija l-unika mod il-qoddim biex niksbu l-anijiet tagħna l-unika mod biex nevitaw il-frammentazzjoni fis-suq waħdini huwa l-unika mod biex niżguraw li jkun hemm infurzar effiċjenti tar-regoli tal-protezzjoni kullimkien. Id-direttiva tal-1995 sarfet f'27 Eh, regoli ta' protezzjoni ta' data differenti ħafna drabi kontradiċu l-xulxin. Hemm ħafna rekwiziti, standards li kienu mm, hemm rekwiziti fuqhom u kienu jfissru pis finanzjarju u anke eh, burokrazija amministrattiva żejda. Id-differenza fil-kompetittività tal-kumpaniji kienet tiġi xekla u dawk il-kumpaniji minn snin sħaħ li kienu jilmentaw dwar il-difikultajiet u l-ispejjeż li huma kienu jaffaċċaw, speċjalment jekk iridu japplikaw 27 regoli f'kunflitt ma' xulxin meta jużaw is-suq waħdini kienet problema lihom u għalhekk regolament applikabli direttament ħajoħloq li kunem qafas fejn kunem tnaqqis u jżid ċertezza legali billi introduċe regoli armonizzati li jfissru su intern li jkun miftuħ u bla frontieri. Jiena konxa wkoll dwar id-dibattitu dwar il-proċessar tad-dejta fis settur privat u pubbliku u jekk għandux ikun hemm differenzi Issa, jiena mhux qed prezenta xaġa ġdida għun, għaliex diġà fl-1995 bid-direttiva ma kienx hemm differenza bejn eh, settur privat u pubbliku. U għalhekk ma minnix xi bidla fundamentali hawnhekk għal sitwazzjoni legali eżistenti hawnhekk. Distinzjoni bejn settur privat u pubbliku barra minn hekk mhix daqshekk ċara u ovvja u l-bidliet teknoloġiċi jagħmluha iktar diffiċli. Ħantikom eżempju. X'jiġri jekk awtorità lokali tapplowdja data personali fuq cloud li tkun provduta minn kumpanija privata fejn huwa pubbliku, fejn hemm il-qasam privat u kif ħażżewweġ it-tnejn flimkien. Naħseb li din hija mistoqsija interessanti ħafna l-avukati iżda mhix regola ċara biżejjed għall imprizi privati u pubbliċi. Issa dan li għadni kien spiegajt ifisser li kwalinkwa differenzjazzjoni mhix ġustifikata? Le. Dan għaliex hemm każijiet fejn differenzjazzjoni hija ġustifikata ta' bilħaq Huwa ċar li l-awtoritajiet pubbliċi ħajproċessaw data skont il-bażi ta' interess pubbliku iktar mill-li bbażat fuq il-kunsens jew fuq bażi oħra, tassazzjoni per eżempju. Il-regolament jidentifika oqsma fejn approċ differenti huwa ġustifikat. Iżda s-settur pubbliku irrid jibsegwi l-istess prinċipji il-limitazzazzjoni tal-data, id-dizin tad-data, drittijiet fuq il-data u dawn huma prinċipji li li jinsabu fis settur privat kif ukoll pubbliku. Ma jistax jittieħdu bħala ovvi għaliex hemm eżempji kontinwi madwar id-dinja li għajdunna li settur pubbliku dejjem ser isegwihom jekk ma jkunux ċari fil-liġi. U fiħdan din l-ambjent dan eh, tal-protezzjoni tad-data l-Parlament ħajkolli jaqdi ruol hemm identifikazzjoni ta' oqsma li huma sensittivi fuq livell nazzjonali u li jitħallaw fidejn il-liġi nazzjonali, per eżempju, kif tagħmel bilanċ bejn il-protezzjoni tad-data u libertà tal-espressjoni. X'interess pubbliku ifisser li l-proċessar ikun leġittimu kemm l-istati membri, sakemm l-istati membri jirrispettaw il-regolament, jistaw jilleġizlaw f'dawn l-oqsma u saħansitra iridu jilleġizlaw f'dawn l-oqsma fuq il-libertà tal-espressjoni, per eżempju. U jena naħseb li din hija soluzzjoni raġonevoli għaliex ir-regolament jirrikonoxxi li f'ċertu oqsma li huma sensittivi ħafna l-istati membri b'mod partikolari għandu ikun hemm responsabilta li titħalla fuq spallejn l-Istati membri. Il-Parlamenti Nazzjonali staqsow mistoqsijiet fuq ir-rwol tal-Kommissjoni u tal-Awtoritajiet Nazzjonali. Fir rigward ir-rwol tal-Kummissjoni jiena konxa bisħieħ li ħafna tħassib feċ hawnhekk u ġie espress dwar n-numru ta' setat li l-Kummissjoni għandha pereżempju biex tadotta atti delegati u atti ta' implementazzjoni. Nixtieq nisħaq li r-regolament propost ġi infassal deliberatament biex ikun notru teknoloġikament, għax palma tafu diffiċli ħafna li tagħmel regolament dan jirrikjedi ħafna ħin huwa proċess li jirrikjedi ħafna żmien. Ma stax taqbad u tagħmel bidla għal regolament kull darba li t teknoloġija tkun qed tinbidel. Għalhekk rridu nimxu id fit ma l-iżviluppi teknoloġiċi u mhux inxakluhom. Ir-regolament irid ikun flessibbli bizzejed biex l-innovazzjoni teknoloġika tkun tista' isseħ u anke għal prassi dejjem tinbidel tal-konsumaturi. Għalhekk ir-regolament jinkludi wkoll possibilità l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni Għanna nizguraw li regoli u l-prinċipji tal-regolament ikunu jistaw jiġu implementati għall iżviluppi teknoloġiċi tal-ġejjini mingħajr ma mmorru għal riforma sħiħa tal-regolament. U trattat tal-Lisbona jiprofdi lok għal atti delegati u atti implementazzjoni propju għal dan ir-raġuni. Madana kollu minkejja li għaddan ma nemminx li jista' jkun hemm oppożizzjoni għal prinċipju tal-użu tal-atti delegati iżda għal tipi differenti tal-atti delegati jiena nemmen nistgħu niddiskutuhom dawn. U jiena lesta li nagħti ħarsa lejn l-ambitu u n-numru tal-atti delegati u jekk il-leġislaturi ħossu li huwa neċessarju li jillimitawhom għal neċessità biss fejn żviluppi teknoloġiċi li jridu introdotti b'mod flessibli, hemmhekk iva nixtieq nisma' dwar l-opinjoni tagħkom dwar id-differenzi, dwar is-setat proposti u anke biex tajduli x'jistgħu ikunu l-alternattivi. Issa sabiex nejnkom f'dawn il-ħsibijiet biex nistabilixxu regoli dettaljati fatt leġislattiv ifisser li ma jkollokx flessibilità aktar. U għalhekk Dan irridu nifetawa. Li tħalli wis elementi għal regolamentazzjoni tal-istati membri tmur li l-in mill-lan li noħol u livell indaqs f'suq miftuħ. It-tielet, l-approċċi għas setturi mod speċifiku jikkomplikaw flok jiffaċilitaw il-leġizlazzjonijiet u raba il-kodiċi ta' mġiba ħafna drabi ma jkunux bizzejiet biex nevitaw il-frammentazzjoni. Ġifieri minkejja li għaddan bħala puntatlu jiena xorta waħda qed ngħid fiċ-ċar li jiena lesta esta nina ħarsa lejn kull qatt delegat wieħed wieħed biex bekk naraw jekk mhix neċessari jew inkella għanniex insibu soluzzjoni oħra. It-tieni element x'inhi relazzjoni bejn il-Kummissjoni u il- l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Protezzjoni tad-Data. Dawn tal-aħħar ser jibqaw is-sensla tal-infurzar tal-regoli tal-protezzjoni tad-data. Din hija għażla għaliex seta' jkun hemm b'mod loġiku fis-suq intern żvilupp għażla li konna awtorità ċentrali wahdanija għas-suq intern kollu kemmu. Jien għażilt li dan din l-għażla ma nagħmilix jina zilt li nħalli responsabilta fidejn l-autoritajiet nazjonali ta' protezzjoni ta' data li jirregolaw ix-xogħol tagħhom mod konsistenti b'mekkaniżmi bejn l-autoritajiet nazjonali differenti ta' protezzjoni ta' data. Dan ovvjament issaħħaħ il-pis tal-opinjonijiet tagħhom u jiżgura li jkun hemm approċċ armonizzat għal kwalinkwa kwistjoni ta' relevanza Ewropea kemm każijiet individwali kif ukoll kwistjoni ġenerali ta' protezzjoni ta' data u billi nejnu l-xulxin l-autoritajiet nazzjonali ta' data ta' protezzjoni ta' data saħħu l-potenzjal ta' intervent tagħhom u revizjoni tal-pari tejn billi tqis l-esperjenza ta' 1500 professjonisti tal-protezzjoni ta' data madwar l-Ewropa ikollha pis kbir, pis b'saħħtu meta mqabbel mal-gvernijiet anke fir-rigward il-Kummissjoni u anke fir-rigward id-dinja kummerċali. Ir-rwol tal-Kummissjoni f'dan il-mekkanizmu ta' konsistenza huwa ċar. Huwa rwol li tużaħ jekk hemm bżonn. Il-Kummissjoni qiegħda hemm biss palar par biex toqgħod attenta u tintervjeni fejn hemm bżonn. U qiegħda hemm u tintervjeni jekk il-konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea ta' kwalinkwa deċiżjoni li jieħdu l-awtoritajiet nazzjonali ta' protezzjoni tad dejta tkun ta' dubju jew fejn sogru ta' applikazzjoni inkonsistenti tar-regoli ta' protezzjoni tad dejta Jien mhux ħaniventa xi ħaġa ġdida hawnhekk għaliex il-mekkanizmu Eh, diġa jeżisti foqsma oħra, per eżempju fis-settur ta' telekomunikazzjoni u ħadem tajjeb. Il-Kummissjoni manda l-ebda intenzjoni li ssir entità jew awtorità sovranazzjonali miex ir-rwol tagħna ma jistax ikun ir-rwol tagħna il-deliberazzjoni u ġestjoni ta' data ta' każijiet individwali għal protezzjonijiet ta' data sta' għall-awtoritajiet nazzjonali u mhux għall-Kummissjoni u jekk f'ċerti każijiet individwali biss eh, eh, feġġu xi dubji magħhom u mbagħad forsi hemmhekk ikun hemm in-neċessità li bħala l-aħħar għażla ikonna jisu referi il-Kommissjoni li tintervjeni. E din tkun l-eċċezzjoni imma u mhux ir-regola. Mistoqsijiet oħra importanti li għajmu il-Parlamenti Nazzjonali il-regolament jew direttiva mill-punt di vista tiegħi u naħseb anke mill-punt di vista tal-Parlament, ir-regolament u d-direttiva rridu jiġu negozjati bħala pakkett. Il-libertà u s-sigurtà ta' ċittadini Ewropej tagħna huma żewġ naħat tal-istess munita. Huma żewġ anijiet ta' politika li għandha nilħquhom bl-adozzjoni tal-proposti biex nagħmlu riforma tar-regoli Ewropej fuq il-protezzjoni tad-dejta. Wara sentejn ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati kollha li inkludu koll autoritajiet tal-istati membri, aħna fimna li regoli eżistenti kif huma mħadna fil-deċiżjoni qafas mhumiex sodisfaċenti. Għanna sensiela ta' regoli, strumenti legali differenti u mhux ċar u ċar skużawni li ma jistax ikun hemm skambju ta' informazzjoni faċli bejn l-istati membri bil-leġiżlazzjoni eżistenti. Hawn bbażati fuq il-qafas fid-deċiżjoni qafas tal-2008 li ħa tieħu posta direttiva u din tkopri biss li proċessar transkonfinali. Din hija mistoqsija oħra li qajjimtu għala jiena zitt il-komunikazzjoni interna għal komunikazzjoni transkonfinali. Wara ħafna taħdidiet u diskussjonijiet ma' dawk li jkunu pratikanti fil-qasam, aħna sibna l-infurzar tal tal-liġi mill forzi tal-ordni, mill-pulizija, eċetera, ma jagħmlux distinzjoni bej proċessar domestiku u sovranazzjonali. Mhux dejjem tista' taħseb minn qabel li dejta li tinġabar minn stat membru partikolari tkun soġġetta għal skambju transkonfenali. U hija fix-xogħol reali ta' kuljum fil-forzi ta' sigurtà mhux fattibbli li tagħmel din id-distinzjoni fix-xogħol tagħhom ta' kuljum. Per eżempju, database nazzjonali fl-infurzar tal-liġi se jkun fija data personali li tkun inġabret nazzjonalment u anke data personali li nkunu urċivow minn stat membru ieħor. U jekk ma jkunx effiċenti li noħolqu żewġ databases differenti għal din id-data. Għaliex taħdem fl-imkien u tkun ineffiċjenti li tapplika żewġ regoli ta' protezzjoni ta' data differenti għal data li jkunu jinsabu f'database waħda. Distinzjoni bejn regoli għal proċessar ta' data u proċessar transkonfinali u artifiċjali ħafna u nafu li qasam integrat għal libertà, ġustizzja, sigurtà, eh, kriminal suspettat ħafna drabi ikun fih eh, ħafna eh, aspetti, ikun hemm pereżempju mandat ta' arrest li kun japplika stat, stat membru ieħor jew inkella taqa' taħt is-sistema ECRIS u din tfisser li kwalinkwa data nazzjonali awtomatikament issir transkonfinali u l-pulizija mbagħad ma jkunux jafu jekk hix oriġni għandix oriġni nazzjonali jew oriġni transkonfinali. Wara li tajt widen lill-forzi tal-pulizija u tas-sigurtà u l-imħalfin aħna ma minniex din id-distinzjoni aktar. U r-raġuni wara dan huwa l-loġika li ħadna globalment regolament u direttiva jfissru simplifikazzjoni, kondizjoni għal skambju ta' data li jimxi ħarir u iktar eh, kooperazzjoni u forzar tal-liġi li jkun faċli Hemm xi parlamenti nazzjonali li tkellmu kontra l-obbligu l-istati membri ikollhom jemendaw ftejmiet internazzjonali li huma kienu konkludew qabel it-dħul fis-seħ ta' din id-direttiva. Għalhekk huma jistaqsu jekk dawn il-ftejmiet mhumiex kompatibbli ma' direttiva tal-ġirjini u jekk dawn mhumiex għandhom jagħmlu. It-trattat huwa ċar ħafna l-istati membri huma obbligati legalment li jassiguraw il-kompatibilità tal-ftehim bilaterali tagħhom ma' trattati u anka mal-liġi tal-Unjoni nikwoza huma jridu jieħdu il-passi kollha neċessari sabiex juru moċar dawk in noqqas ta' kompatibilità li jeżistu. Mela, Semmek kollox sew għal dik li hija liġi, iżda dan kif impoġġu fil-prattika? Hija kundizzjoni ta' fiduċa reċiproka bejn l-istati membri li jiġu applikati trattati u regoli differenti fuq it-trasferiment ta' data lil pajjiżi terzi jew inkella f'pajjiżi membri differenti mhuwiex l-aħjar mod kif ikollna kooperazzjoni bla problemi jista' jkun hemm xi stat membri ma li jipproteġi ħafna forsi ma jibax id-data tiegħu lil eh, stat membru li forsi jipproteġi inqas minħabba li jibża li din l-informazzjoni tintbat iżjed lil hinn. U dan mhuwiex il-mod kif irridu l-Unjoni Ewropea opera, aħna rridu transizzjoni eh, li taħdem bla problemi. Ovvjament jien għandna fem li revizjoni tal-ftehimiet eh, eżistenti fil-waqt li hija neċessarja tirrappreżenta pis amministrattiv u huwa għalhekk li d-direttiva tara li jkun hemm perjodu ta' revizjoni ta' ħames snin huwa ħafna iżjed twil minn dawk is-sentej li huma neċessarja l-implementazzjoni tad-direttiva. Id-direttiva tħalli wkoll lok għal trasferimenti li huma neċessarji immedjatament. Per eżempju, jekk ikun hemm xi interessi vitali, jew inkella jekk hemm bżonn li nevitaw teddida immedjata u serja għal sigurtà pubblika. Di ovvjament ma tistax taqa' taħt regoli restrittivi. Bżonnijiet operattivi partikolari su għandhom ikunu possibbli anka fil-ġejjeni qed nara l-President tibda e, tibda taqbiż ftit titħares li l-aġenda għalhekk ħani għafaw u nittama li nkun nista' inwieġeb il-mistoqsijiet li għandna. Grazzi. Thank you. Thank you, Commissioner Redding. Yes, you're right. This morning we managed to handle Iva, dal-odru nexxinna namlu ġessjoni tajba tal-ħin, zammejna mal-ħin u ekkanna namlu l-lum wara nofsinar u koll. qabel ma nħaddu żewġ panels li ħajkonna jista' jkollna round ta' diskussjonijiet nistgħu nagħmlu mistoqsijiet u tweġibiet u hawnhekk irċivejna sitt mistoqsijiet sitt idej li ġew mollija, għalhekk jiena nissuġġerixxi fid-dawl tal-tħin li għandna għandkom żewġ minuti kull wieħed. Għalhekk idumux aktar minn żewġ minuti, mela. Naddi l-kelma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 Ir-regolament palma qed din ta' din hija minn deċiżjoni tal-2008 il-regola l ġestjoni tad-data personali għal dik li hija l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja u Pulizija b'mod transkonfinali. U eh, l-abbozz tad direttiva jisġerixxi bħal inti li l-iskambju interni ta' data jiġi koperti wkoll. Issa fil-Parlament Svedi saħna għandna l-impressjoni li din forsi tmur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għaliex għal dik li hija l-ġlida kontra l-kriminalità permezz tal-iskambju tal-informazzjoni tinja xi ħaġa li għandha ssir mill-awtoritajiet nazzjonali skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà għaliex jekk le din tista' tmur kontra il-liġi kriminali nazzjonali. U jekk naraw fid daw u la darba jiena vera ma tant la darba ma tantx għadda ħin minn meta eh, id-deċiżjoni qafa suppost kellha tiġi implementata. Iġri 27 ta' novembru tal-2010 Aħna nħossu li huwa kmini wis li verament noħorġu ċertu konklużjonijiet fuq kif din id-deċiżjoni qafas kienet, irbi kien tajba jew le, u aħna nixtiequ l-opinjoni tagħkom fuq dan. Thank you. The second floor goes to the member of the German Bund. Grazzi, issa il-Bundestag Ġermaniża is-sur eh, Gerald Reichenbach. Vielen Dank. Ähm, zunächst einmal möchte ich ähm, Sie unterstützen in dem Grund. Grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq napoġġak għal dan lan li qed tipprova tilħaq bil-regolament. Jiena nemmen li t-tentattiv li nippruvaw eh, niksbu regolament fuq l-ola livell ta' armonizzazzjoni huwa l-aħjar għan għaliex il-pubbliku fil-Ġermanja diġà jafu li l-orti kostituzzjonali fil-Ġermanja suġġeriet li jekk ikun hemm livell ta' ħarsin li jkun inqas minn dak nazzjonali ħajkun hemm imminar tal-każistika u ġurisprudenza. Għandi numru iżda ta' mistoqsijiet, l-ewwel waħda. Inti tara rabta diretta f'proċeduri addizzjonali fil-regolament fuq il-ħarsin tad data ġenerali u dik li hija id-direttiva fuq il-ħarsin tad data u il trasferiment tad data għal dak li huma il-proċedimenti ta' orti u legali. U jekk dawn iż-żewġ proċeduri u mhix ħajimxu id fit jew inkella hux ħajkollhom skadenzi u proċeduri differenti. It-tieni mistoqsija dwar il-ftehimiet internazzjonali li semmejt inti u il-mistoqsija pratika hija dan xifisser fil-kuntest tal-ftehim tas-safe harbor li eh, l-Unjoni Ewropea konkludiet mal istati Uniti u xi pajjiżi oħra skont dan it ftehim safe harbor id-data li tinġabar fl-Ewropa jew fil-Ġermanja Din imbagħad tiġi proċessata fl-Istati Uniti jew inkella x'imkien ieħor, din ħad tispiċċa ta' barra mill-ambitu tad-direttiva? Tielet mistoqsija minn ħati Għal dak li huwa l-obbligu li jkollna l-kunsens da kif iġi trattat mod loġiku għaliex aħna nifmu li għandu jkun hemm kunsens ċar mhux għall-atti legali kollha iżda fuq il-proċedura u fuq lan għal ġbir ta' data. Iżda fil-paragrafu 19 isek qed tmeri li l din il-ħaġa ġbir dan il-prinċipju dan il-prinċipju tal-kunsens mhux aħjar li jkun hemm il-ħin kollu għal xinkella jispiċċa jkollna problemi ta' demarkazzjoni u ma nkunux nafu eżattament li ma proċedura kienet intenzjonata, jekk ikollok proċedura li tmeri l-oħra. Jiġifieri jkun possibbli li jkollna livell oli ta' armonizzazzjoni li kienet l-ewwel mistoqsija tiegħi u aħna ma rridux li din dan il-livell oli tal-ħarsin eh, jispiċċa jiddajjef. Grazzi ħafna. Pedro Gomez Vasijara minn Spanja. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li tajtni l-possibilità li n-intervjeni. Kif ukoll grazzi għall-inizjattiva li jaħattu biex eh, għamiltu din il-laqa, organizzajtu din il-laqa. Jien nixtieq nagħmel kumment li jinkludi wkoll mistoqsija l-ħsieb huwa dan b'xi mod jew ieħor qegħdin eh, tiġi preżentat eh, dubju eh, jew l-possibilità li nestendaw nestendu l-qafas regolatorju li huwa jinsab f'dan. Issa dwar l-aċċess għad-data minn għawit ta' sigurtà u qawwiet militari, per eżempju, kif ukoll il- il-perspettiva imprenditorjali. Imma il-problema mhux bizdi, il-problema hija n-noqqas ta' regolament fil-abbozz, ġviri, n-noqqas ta' regolamentazzjoni tal-intraprizi privati ta' professjonisti li mhumiex dawn il-qawwiet jew settat eh, professjonali ta' sigurtà li jiddedikaw ruħom għall investigazzjoni tfassil ta' intelligence, l-kisba eh, ta' informazzjoni kemm fuq livell ta' eh, negozji kif ukoll investigazzjoni ta' informazzjoni personali. Għalhekk jiena naħseb li ir-regolament il-regolazzjoni, il-regolamentazzjoni li tinsab fil-regolament mux ħatkun bizzejiet jina naħseb dan il-kas, għalek hemm bżon nkunu naqriżiet ambizjużi namlu għafas ta' attività għal dawn it-tip ta' intraprizi u għal dawn il-professjonisti tal-investigazzjoni, tal-intelligence, etc. l ewel net, aħna nħossu li għanna nikkonsidraw il-possibilità li infaslu reġistru, inkluż li jkun hemm xi speċi ta' mekkaniżmu ta' kontroll amministrattiv Intini net fl-opinjoni tagħna għandna bżonn namlu nifissaw ċertu prinċipji ta' kif għandna naġixxu jew kif għandhom jaġixxu dawn il-professjonisti fil-attività tagħhom. Pereżempju l-kriterju tal-bżonn. Jiġri sa fejn hemm bżonn assolut li wieħed jikseb aċċess għal xi database partikolari. Il-kriterju ta' lana ħari, il-kriterju tal-proporzjonalità. Ġifieri, fl-opinjoni tagħna Għaw noqqas ta' regolamentazzjoni ta' settur li huwa dedikat propju għal kisba ta' informazzjoni konfidenzjali, ġvi jew ta' negozji jew inkella ta' persuni naturali. Grazzi. Grazzi, issa naddu l-kelma lura lil eh, Surenzio, membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Viċi President Reding għall prezentazzjoni tagħha kif ukoll għal l-idejat kollha li prezentatinna aħna nappoġġawhom u aħna ħan nippruvaw li indaħluhom f'leġiżlazzjoni ġdida xtaqt sempliċement niġbet l-attenzjoni għal ħaġa waħda li minajra l-ħarsin ta' data ma tistax ma jistax jiġi garantit. Ġifiri, s-sigurtà ta' databases dwar data personali u data sensittiva. Teżisti direttiva ġdida li armonizzat il-kastigi għall-abuż li sir mill-IT l-istess jott ukoll għal mm, reati ta' ħarsil data. Issa dak li għanna bżon huwa li konna databases li huma garantiti li huma sikuri. Iġbi minn barra l-idea ta' sanzjonijiet fil-kas li jisir abbus, hemm bżonn li nagħmlu aktar sabiex niġildu eh, attakki ċibernetiċi u nassiguraw li jkun hemm databases sikuri. Issa issur sur Konstantin Vimutz. Grazzi ħafna sur President, grazie Sinjura Viċi President għal-diskors um, tal-ftuħ. Jina naqbel miegħek li konna fiduċa fil-ħarsin tad-dejta hija xi ħaġa li għandha tkun preżenti jekk ħanamlu progress fid-diġitalizzazzjoni. It-telliqa sal-ieħu il-forum shopping fil-ħarsin ta' data rridu nwaqfuhom dawn ilhom iseħħu f'dawn l-aħħar snin. U dan is-settur joffrilna opportunità kbira iżda mbagħad għajjem mistoqsija. dwar id-direttiva ta' zamma ta' data li għaddeja b'mod parallel mal-prinċipju li l-inqas dejta possibbli għandha tiġi miġbura. L-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet li huma interessati fil-ħarsin tad dejta kienu edin jamlu kontribuzzjonijiet Eh, għal dan ix-xogħol fi Brussell ma jaħsbu li din il-ħidma issa tiġi minata u din hi ħaġa li għandna inżommuha f'moħħna. Eh, rappreżentant tal-Parlament Ewropew Signora Romero Lopez, grazzi, Sir President, grazzi Signora Redding. Nixtieq insaqsik, għalfejn għamil din il-proposta, għalfejn aħna għanna qoddimna fil-Parlament Ewropew il-proposta ta' direttiva fuq il-regolament tal-passiġġieri il-ġviri il PNR qabel ma napprovaw dan il-pakket tal-ħarsil tad dejta ġri qabel ma napprovaw id-direttiva u ir-regolament. Intom tafu li din il-proposta ta' direttiva hija waħda li nistgħu niddiskutu fuq ġviri li s-supervizur eh, ta' data Ewropea u eh, dawk li japplikaw l-artiklu 29 kienu kontra għaliex ma jaħsbux li hemm bżonn u laqas proporzjonalità u din ta' suġġett ta' sigurtà eh, fil-ġlieda kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata u għadejjem l-umbrella li jinkludi kollox iżda jiena naħseb li dan il-ftehim jew din id-direttiva direttiva ħirġa minħabba il-ftejm li għanna mal-Istati Uniti u laqas għanna norbtuħ eh, laqas biss ma' Renju Unit li f'ħafna każijiet juża l-opt-out. Iżda għawek għalli għandhom eh, liġi irridu jagħmlu l-opt-in u allura qed jagħmlu pressjoni fuq din il-Parlament biex dan la bossa direttiva jimxu qudiem mingħajr mal-parlamenti nazzjonali jkunu ddiskutew suġġett tant importanti u tant vulnerabbli bħal dak ta' data sensittiva li taffettwa da dawk il-passiġir li ħajivvjaġġaw u li jridu jgħidu lil eh, kumpaniji tal-ajru ma' min ħajivvjaġġaw, min kum magħhom, eċċetera. Din iva, hawnhekk qed indajfu l-ħarsin tad data ftit hemm pajjiżi u um, li m'għandhomx leġislazzjoni hawnhekk hawn il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali Ma taħsibx li dan is-suġġett tant sensittiv li tiġi diskuss qudiem il-Parlamenti Nazzjonali u ma jistgħux ikunu l-istati membri nfushom li jiddeċidu jekk suġġett bħal dan għandu xi diskuss partikolarment la darba għadu ma dirx qudiem il-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi, Signora Romero. Issa naddu l-kelma lura lill-Kummissarju. Jiena nsuġġerilek li tgħinha ftit billi twieġeb kollox f'daqqa għal 10 minuti li jmiss. Grazzi. You see how it works in the European Parliament? Et tara kif taħdem fil-Parlament Ewropew? Iprofa mela bil-ministri tijak lura f'pajjiżek u jkollok tuġiba. <laughs> You are the boss. No. Iva, Sir President, jina naqbel, inti l-kap għawek. Issa, inti rajt xa minna? Aħna ċaqlaqna direttiva u qarribni għallejn regolament biex nevitaw il-fragmentazzjoni u biex ikonna regola għal-kontenut, għal-kontinent wieħed u sabiex dawn ir-regoli kollha tas suq interni ġu sviluppati u ċ-ċittadini jkunu jistgħu jafu li d-dejta tagħhom hija mħarsa kull fejn tiġi attakkata fl-Unjoni Ewropea. Aħna ma minnix l-istess bil-ftehim qafas, ma, ma restanix il-ftejm afas lejn regolament, għalli xaħna narfu li ftejm afas li għandu xjaqsa ma l-aspetti ta' sikurta, jew kella l-aspetti ta' l-forzar ta' liġi, għandu xjaqsa mu kol ma serje sħiħa ta' sensittivitajiet nazzjonali li hemm bżonn li jiġu regolati mill-liġi nazzjonali. U din hija xi ħaġa tista' ssir biss f'direttiva u din kienet ir-raġuni sabiex inħarsu il-kwistjoni ta' sussidjarjetà kif ukoll sabiex ma jkonniex konflitt mal-liġi nazzjonali kriminali. U għalhekk aħna ma provajniex namlu regolament iżda zammejna direttiva. Nixtieq ngħidilkom ukoll li il-Trattat tal-Lisbona l-ġdid għad li klija data protection ma jagħmel ebda differenza bejn pubbliku, privat, kummerċali jew anka l-infurzar tal-liġi. Il-ħarsien tad-data għall-individwu huwa garantit bl-istess mod u bl-istess mod ukoll il-Karta tad Drittijiet Fundamentali tara li hemm livell orizzontali. Issa xinajdu dwar il-level ta' ħarsien fl-istati membri differenti u jekk konsidrajniex dan kollu. Ma jkunx aħjar forsi jekk nifirdu ir-regolament mid-direttiva, issa jiena diġa għamil ta' ċara anka minħabba il-livell orizzontali ta' trattat u tal-karta li mhuwiex possibbli li nikkonsidraw eh, f'dominju wieħed id-dritt tal-individwu. u mbagħad dan ma jiġi konsidrat fid-dominju ieħor din ma setax taħdem. Huwa għalhekk li d-direttiva anke r-regolament huma pakkett. U jridu jibqgħu bħala pakkett. U iva, aħna ipprovajna fil-regolament li konna proposta li tiġi influenzata permezz l lola ammont ta' ħarsien fl-istati membri u mhux li żomm ma li zjet livell baxx ta' ħarsien għaliex aħna nemnu l ħarsien ta' data personali irrid ikun vera qawwi. Issa dwar is-safe harbor, għawek ma ħajinbidel xej. Din ħatib Dwar il-kunsens. Il-kunsens huwa il-bażi tal-proċessar tad-data. Iżda hemm bżonn li dan ikun kunsens reali, kunsens bil-ħsieb, kunsens informat u mhux wieħed impliċitu Dan ukoll joħroġ mod ċar ħafna fir-regolament. Issa, il-mistoqsija speċifika ħafna fuq il-ħidma privata ta' investigazzjoni, din il-mistoqsija turi li mhuwiex possibbli li fir-regolament namlu differenza ċara bejn il-pubbliku u l-privat għaliex it-tnej jitħaltu b'mod regolari u rapporters idinaw semaw din il-mistoqsija u jekk ikun hemm bżonn li jisaħħu il regolament għal dan l-użu speċifiku, jina ċerta li rapporters introduċu emenda jekk din tkun meħtieġa. Iżda il-mistoqsija tiegħek fil-fatt saħħet l-argument tiegħi meta ngħidu li ma rridux nagħmlu distinzjoni bejn il-settur pubbliku u dak privat għaliex id dejta trid tiġi imħarsa fi żewġ każijiet. L-aktar meta il-privat jispiċċa eh, jidħol fis-settur pubbliku jew bil-kontra. Għanna nażlu e, data personali u sensittiva għanna bżon namlu garanzija addizjonali, il-attakki ċibernetiċi huma realtà. U jiena naħseb li l-istati membri kollha u anka l-imsieħba tagħna f'kontinenti oħra kienu qegħdin jibnu il-possibilità li huma jiġġieldu dawn l-attakki ċibernetiċi. Iżda ħafna drabi dawk li jivvintaw il-kriminalità il-ġdida imorru ħafna iżjed lil-lin minn dawk li jippruvaw iwaqfu din il-kriminalità l-ġdida. Iżda nista' nassigurakom li eh, din nimxu pass maġġel biex nippruvaw inwaqfu dan kollu. Issa il-forum shopping. Ovvjament din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn e, minnaħa tal-settur privat ikun verament ħażin li nkomplu b'direttiva għaliex hemm bżonn li jkollok regola waħda li ma tistax tiġi interpretata mod differenti f'territorji differenti. U għalhekk li għanna wkoll il-mekkanizmu ta' konsistenza bejn ir-regolaturi nazzjonali sabiex regolaturi nazzjonali ikollhom din il-pressjoni poġġija fuqhom skont ukoll xed jagħmlu l-kollegi tagħhom u huma ikunu jistgħu e, jiltaqgħu bejnietom jekk ikun hemm xi interpretazzjoni mill-oħrajn li forsi taqa barra eh, mill-ambitu mill u din mbagħad tippermetti il-forum shopping imma din mhux supposti hija possibbli bil-regolament li aħna qegħdin nippreżentaw. Mela kompli bil-Ġermaniż għaliex din hija kwistjoni Ġermaniża. Jina mhux ħanqot eh, ndejja il kulħadd fuq suġġett li l-oħrajn ma jafu xejn fuq u din hija kwistjoni Ġermaniża li trid tiġi solvuta fil-Ġermanja u fil-Ġermanja l-ola orti, jiġifieri l-orti kostituzzjonali, fil-fat irrevokat u sospendiet il-liġi ġermaniza, ġifiri eh, hemm bżonn li faslu liġi ġermaniza eh, ġdida u l-kollega tiegħi Cecilia Manstrom li hija responsabbli għal kwestjoni ta' sigurta se tkun qiegħda dotta opinjoni fuq l-iżvilupp addizzjonali ta' żamma ta' data. Dal-waqt ħat qed tagħti din il-pożizzjoni jitinsaf kontat permanenti mal-Ministru Ġermaniż li tiħossib din il-kwistjoni? Issa naqdi għal PNR, din oħra hija din hija kwistjoni oħra li hija naqra komplikata u tafu li din hija diskussjoni separata. Intom tafu li għal dan il-ftehim internazzjonali hemm il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u il-Parlament għandu funzjoni ta' konsultazzjoni. Issa il-Parlament Ewropew jaf mod ċar għaliex mhux nixet nitkellmu biss fuq il-PNR, nitkelmu fuq is-Swift ukoll li din hija kwistjoni delikata ħafna u fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament dejjem qabel ma' dawn ir-regoli. Intom fuq ukoll għaliex anka l-kollega tiegħi Cecilia Manstrom u anka jiena Ġejna b'mod regolari u dim il-Kumitat Libe biex nispjegaw il-negozjati diffiċli. Iżda negozjati li ħarsu l-qoddim li aħna għanna mal kontropartitan tagħna Amerikani sabiex inkunu nistgħu niżviluppaw xi forma ta' eh, ftehim qafas mal-ħbib tagħna Amerikani sabiex ma jkunx għalfejn niġu lura kull darba għal eh, punti bażiċi ġviri dwar il-ħarsin tal-data meta hemm kwistjonijiet ta' sigurta. Grazzi. Grazzi ħafna Kummissarju Redding, wasalt il-punti tiegħek, għamilt il xogħol tiegħek. U aħna nirringrazzjaw għal dan, grazzi tal-li edha għawek taqsam l-opinjonijiet tijak dwar l-inizjativi li jinsabu eh, li edin jiġu prezentati eh, mill-Kummissjoni, nirringrazzjaw tal-li edha għawek u issa nistaw niftu id-diskussjoni għattiret round ta' diskussjoni tal-lum din ħatit meċi minn eh, sur Dimitrios Druzzas bħala rapporter ta' direttiva tal-ħarsin ta' data u nixtieq nistieden il-kumplament tal-membri tal-panel is-sur Daniel Drewer, is-sur Els de Busser, is-sinjura Anna Fielder u Diana Alonso Blas biex joqogħdu bil-qeda għawek, grazie.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 Eh, forsi diġa smajtu illi anki il-kanċillira uh, eh, Merkel ġiet uh, Ateni illum u jiena kont mistieden li nipparteċipa f'debattitu fuq televizjoni il-lejla. Skużawni, jiena aċċettajta l-istedina għaliex ħassejt illi kienet se tkun xi ħaġa utli Eh, jekk jinstema leħen ta' xi ħadd Grek eh, fuq it-televiżjoni Ġermaniza. Skużawni jekk se jkolli nitlaq imma il-kollega tiegħi Axel Foss qabel illi jieħu jħod li posti dana eh, membri tal-Parlament Ewropew u draftsperson fuq l-opinjoni fuq il-direttiva mill-Kumitat Juri Jiġifieri din hija kooperazzjoni eċċellenti eh, bejn il-Greċja u l-Ġermanja. Grazzi Axel tal-li aċċettajt li toħod li posti ma rridx eh, naħli iktar ħin l-intervent tiegħi stess taraw l-approċċ li aħna qed nieħdu fid dokumenta ħidma illi eh, tqassam illum. U rrit nagħti il-ħin kollu lill mistiedna tagħna li għawnek fuq il-panel l-lum nisħaq fuq zewġ punti fil-qosor l ewwel net hemm bżonn illi nofru protezzjoni fuq livell indaqs lil kull persuna f'kull qasam anki fil-qafas jew fil-kuntest ta' kooperazzjoni bejn il-pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja. Ġifiri ma rridux noħolqu distinzjoni artifiċjali bejn loqsma differenti dinija Forsi xi ħaġa li tiftakru l-Parlament kien talab strument wieħed li kopri l-aspetti l-oqsma kollha marbutin mal-protezzjoni tad-data. Jiena realist u pragmatiku u nista nifem l-approċ illi eh, ħadet uh, il-Kommissjoni, l-approċ illi spiegatilna il-Kommissarju Redding, imma aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew qegħdin ninsistu fuq uh, l-approċ sħiħ aħna rridu li il-direttiva u regolament jitqisu bħala pakket kemm fis sostanza u anki f'termini pratiċi u tekniċi għal mod kif aħna naħdmu fuqhom. Għalhekk ġa minn hawnhekk nixtieq nagħmel appell lill-istati membri biex jaħdmu malar kemm jista' jkun anki fuq eh, id-direttiva aħna eh, l-koll nisimaw xnijat naraw li hemm ħafna xettiċiżmu xuħut illi ma tanċu ma ħerqana illi jaħdmu fuq din id-direttiva imma fakkarkom għal darboħra li hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna se nkomplu eh, ninsistu fuq dan l-approċ sħiħ u aħna determinati wkoll jekk ikun hemm bżonn illi niddefendu dan l-approċ li qed nipproponu aħna mela mingħajr aktar ħela ta' ħin nagħti mill-ewwel il-mikrofonu lill-ewwel kellim tagħna Lord Hane share a long-standing personal friendship. Li irritajt ukoll li huwa ħabib tiegħi tal-qalb u li miegħu samt momenti li diffiċli wieħed jinsihom propju meta kien hemm il-ċipru kienet qed tipprepara biex tistieħeb fl-Unjoni Ewropea. Lord ħani fidejk. Grazzi Dimitri u Palma uh, qatt inti bir-raġun uh, fil-ħajjiet ta' qabel aħna ħdimna ħafna fl-imkienu għat naħseb illi ma pretendejna illi konna sensibu ruħna fuq uh, għamnek fuq panel li għet jiddiskuti il-protezzjoni ta' data u um, jiena propju għawnek uh, mistieden minn min ix espert, ma nipretendix li jiena xie espert. Jiena il-President tal-Komitat tal-Affarijiet Interni tal-Unjoni Ewropea tal-House of Lords fir renju Unit huwa privileġġa li hija li nieħu sem eh, f'din id-diskussjoni. Il-Komitat tiegħi eh, eżamina il-direttiva u regolament qabel is-sajf u ħasen komplu neżaminaw man man li javanzaw in-negozjati. Imma aħna nilqaw il-fat illi il-gvern Ingliż eh, deċida illi jipparteċipa bisħieħ f'dawn il-negozjati waħna appoġġajnija din id-deċiżjoni. Dawn iż-żewġ miżuri edin eh, iqanqlu ħafna interess eh, fost dawk kollha involuti fir-Renju Unit u jiena żgur li rċevejt ħafna formazzjoni mill-settur privat qabel ma ġejt għal din il laqgħu jina nemmen li huwa essenzjali li l-opinjonijiet ta' daw kollha ikkonċernati eh, jinstemaw bir-rispett dovut u li dawn ikunu riflessi u kol f'xi emendi li siru fit-test sabiex isir test iktar effettiv. Jina nixtieq nagħmel ftit kummenti fuq il- direttiva illi qed tiġi eh, proposta. Peress illi l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet għajmet eh, ħafna kontroversi fl-modi, il kummissjoni qed tipproponi miżuri separati u dana jidrinna illi huwa mod eh, pragmatiku ma validu kif wieħed jimxi l qudiem Il-proposta eh, tagħti wkoll livell tajjeb ta' flessibilità għaliex tippermetti l kull stat membru biex iqis iċ-ċirkostanzi partikolari tiegħu bħal pereżempju fil-każ tagħna is-sistema distinta tal-common law meta napplikaw id-dispożizzjonijiet tad-direttiva. Jina naf illi ċerti stati membri ifu isu illi id-deċizjoni għafasija bizzejet u li din għandha mnejn toħloq xi xkiel u xi intoppi għal biex isir progress fuq id-direttiva. Għalkemm mhix perfetta id-direttiva proposta hija titjib fuq id-deċizjoni għafas f'ħafna aspetti tagħha jekk tiġi adottata il-direttiva se tapplika iktar regoli stretti mill-deċiżjoni qafas li kien hemm qabel. Jiena qed nara wkoll illi d-dispożizzjonijiet fid-direttiva huma iktar dajfin minn dak li hemm fir-regolament inklużi id-drittijiet tal-suġġett tad-data, il supervizur Ewropew għall Protezzjoni tad-Data u l-Kummissarju eh, tar-Renju Unit tal komunikazzjoni eh, għal illi hemm bżonn illi din il- li għadu importanti illi drittijiet ta' ċittadini ikunu mħarsa kif imiss Xuħut uh, esprimew tħassib ukoll dwar ir-riski minħabba nuqqas ta' konsistenzi bejn ir-regolament u d-direttiva. Da kollu, per eżempju, li għandu xaqsam ma' eh, salvagwardi ta' data li applikaw fil-settur tal-law enforcement u dik tal- tal-protezzjoni tal-data, per eżempju, f'dawk l-istatistika tal-ismijiet tal-passiġġieri jistgħu jingħataw l-aġenziji ta' zamma tal-, tal eh, tal forzar tal-liġi u anki per eżempju fil-kontest tal-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus dan domnejn juħroċ xin nuqqas ta' ċarezza u hawnhekk naħseb irridu illi inqarbu dawn iż-żewġ pożizzjonijiet iktar lejn xulxin. Differenza oħra bejn il- ehm, deċiżjoni qafas u direttiva proposta u li qabel l-ewwel waħda ma kienx tkopri il-proċessar domestiku u din issa iva ħafna stati membri ma qablux illi l-proċessar domestiku kelli wkoll inkluż l-esklużjoni kienet meqjusa bħala sakrifiċċju meħtieġ biex tgħaddi. Imma jiena personalment naħseb illi uh, pjuttost naqbel mal-Vice President Redding. Mhux fil fuq eh, għal prinċipju jew eh, għal raġunijiet ideoloġiċi, imma jkolli ngħid li huwa diffiċli ħafna wieħed joħloq distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kategoriji. Il-kumitat tiegħi ma jaqbilx għalhekk ma l-opinjoni li nisimaw kultant waqt il-negozjati mal-gvern fil-fatta Renju Uniti li mhux prattiku laqasu realistiku li wieħed joħloq distinzjoni. Aħna ma nħossux li huwa prattiku jew jew eh, faċli li namlu distinzjoni bejn id-data transfers bejn l-istati membri. Ġifiri l-opinjoni tagħna hija pjuttost differenti. Impat fl-aħħar net niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li jeżistu strumenti Ewropej marbutin mal-iskambju ta' data u l-protezzjoni tagħha li jinkludu il-regolament tal-Europol u deċiżjoni prum fost oħrajn li il-koll jinkludu Eh, dispozizjoni speċifiċi fuq il-protezzjoni ta' data bħal fil-kas tal-deċiżjoni għafas dawn se jkomplu jihdu preċedenza fuq il dispozizjoni iktar ġenerali ta' direttiva. Alla volja da' forsi jider li għamel sens għalix kull miżura eh, ġitfaslet skont iħtiġiet operativi l-introduzzjoni ta' bażi legali għal protezzjoni ta' data fit-trattat ta' Lisbona hija opportunità reali biex wieħed ehm, jirrazzjonalizza ftit il-qafas leġislattiv Ewropew kollu kemmu u xi ħaġa illi ma opportunità li ma tiħdiex issa f'di proposta issa jiena mhux qed ngħid li negozjati għandhom jitwaqfu biex nibdew inqisu dal-element ukoll imma Peressi li direttiva fija dispożizzjoni fejn titlob il-Kommissjoni li tagħmel reviżjoni ta' direttiva minna u eh, ftit snin wara li tkun daħlet fis dispozizjonijiet dispożizzjonijiet għal protezzjoni ta' dejta f'dawn il-miżuri oħrajn jistgħu jiġu riveduti wkoll biħsieb li dawn jiġu allinjati ma' direttiva fejn ikun hemm bżonn. U din tkun xi ħaġa tajba fil-fema tiegħi u tkun passil il dim lejn dak illi fejn aħna rridu naslu fil-fatt illi noħolqu suq waħdini digitali. Grazzi. Recht herzlichen Dank, Lord Hannay. Um... Ähm, Grazie ħafna, Lord Hannay. Fil-kontest tal-ħbiberija bejn il-Germania u il-Greċja, il-President imbidel issa għawjen minn floku, grazzi għal dak l-intervent Naddu għal-kellim li mis il-Senjura Diana Alonso Blas li hija uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fl-Eurojust. Grazzi ħafna. Jena mussen wieġbek bil-Ġermanis għax ma nafx nitkellem bil-Ġermanis. Għalija huwa onur u pjaċir kbir li nkun hawnhekk illum u li nista' nindirizza l-membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u anke membri ta' xoħut mill-Parlamenti Nazzjonali immin li intom għandkom rwol importanti xtaqdu f'din id-diskussjoni u nittawa li dan ir-rwol intom se taqduh bisħieħ. Bħala introduzzjoni irrit ngħid għaliex ħafna drabi għahna nkunu meqjusa bħala il-persuni involuti fil-protezzjoni tal-liġi inni naħdem mill-1994 fil-qasam tal-protezzjoni tad-data, ħdimt il-fl-awtorità għal-protezzjoni ta' data fil-Olanda fost oħrajn, involuta u koll fil-grupp ta' ħidma eh, tal-artiklu 29 għal-posta snin dan qabel ma tħalt fl-Eurojust u jkolli najt illi eh, eh, fim tissa kemm importanti li wieħed jifhem l ispeċifiċità tal-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali fil-kwistjonijiet kriminali biex wieħed isolvi kull kwistjoni li tinqala fil-qasam ta' protezzjoni ta' data. Issa dwar il-riforma ta' protezzjoni ta' data Eh, l-ura ġastu l-Europol ħadhom teres kbir f'din il-kwistjoni għaliex hija essenzjali għal protezzjoni ta' drittijiet tal-individwi imma anki għall operazzjoni ta' l-organizzazzjoni. Irridu nkunu ċari illi il-protezzjoni ta' data hija essenzjali għax li jagħmel l-Eurojust. Aħna kontenti li l-Kummissjoni Ewropea edha tqis dan il-pakket il-bżonn li konna regoli eh, speċifiċi għal dak li kien il-pilastru tlieta ta' qabel kif intqal mill-grupp ta' ħidma il-polizija mux għedin emmek bis minħabba il-bazijiet legali li ħorġu mit-trattat ta' Lisbona imma anki minħabba il-kontenut speċifiku meħtieġ u dan huwa eh, rikonoxxut ukoll f'artiklu 21 ta' trattat ta' Lisbona kontrarju għal dak li jenat l-artiklu 16 ta' trattat ta' Lisbona ma jimplikax mod awtomatiku il bżonn li jkollna strument wieħed għal protezzjoni tad data jitkellem dwar regoli bil-plural, jitkellem ukoll dwar awtoritajiet supervizorji indipendenti fil-plural ukoll. Għalhekk huwa fondamentali u naqbel ma' ħafna kelliema li jitkellmu qabli illi l-istrumenti eżistenti eh, mhumiex konsistenti u joffru livell eh, indaqs ta' protezzjoni mill prinċipju l-obligi u responsabiltajiet tal-kontrolluri u id-drittijiet tal sujġetti tad data Ġifiri jemżon li nitnieħdu approċ konsistenti u koerenti. Id-direttiva proposta hija tirrappreżenta titjib fuq id-deċiżjoni għafas li teżisti bħalissa kif qalet il-Kummissarju kellim ta' qabel eh, qalu illi il deċiżjoni għafas kienet limitanti wis. Madana kollu kif wieħed jista' jistenna f'qasam fejn sissa ma kienx hemm armonizzazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea, xorta għada pjuttost ġenerika l-Eurojust Eh, tirrispetta l-prinċipji ġenerali kollha li huma inklużi f'din id-direttiva ġifri m'hemmx naqqas ta' konsistenta ta' xejn ta' konsistenza ta' xejn imma minħabba natura tal-attivitajiet tagħha sistema eżistenti li teżisti fil-Eurojust hija ħafna iktar eh, ċara, iktar preċiża li toffri iktar sikurezza lil suġġetti ta' data li fil-fema tagħna importanti regoli tagħna fihom ukoll salvagwardja addizzjonali U aħna hawnhekk qed nirreferu għal vittmi u xieda li huma f'pożizzjoni partikolarment vulnerabbli għandna kondizzjonijiet stretti wkoll dwar meta id-dejta tagħhom tista' tkun ipproċessata u kemm għalkemm nistgħu nżommuha għad dejta tagħhom għandna regoli ċari ħafna dwar aċċess għall-informazzjoni għanna limiti ċari ħafna l-kem tista' tinżamm id-data tagħhom obbligi li id-data tibqa aġġornata rilevanti mhux eċċessiva, eċetera. Barra minnek dawn ir-regoli kollha ġew implementati uh, livell tekniku fil-sistema tal-case management tagħna li hija l-unika sistema automatizzata fejn din l-informazzjoni tista' tkun ipproċessata din il-case management system tagħna tista' titqies bħala uh, privacy by, by design kif aħna nħobbu nsejħula aħna għanna regoli li joffru livell ta' protezzjoni ħafna iktar għoljien mill-li qed tipproponi il-Kummissjoni għalhekk nista' nifhem li għal eh, fġieħi ċarezza kulħadd jixtieq min jishti illi ikonna setta regoli wieħed illi ikopru kollox imma dana mhux se jsaħħaħ id-drittijiet tal-suġġetti tad-dejta, anzi is-sitwazzjoni tagħhom issir ħafna inqas ċara x'ikunu suġġetti għal regoli ħafna iktar ġeneriċi. Aħna nemnu illi ċertezza legali hija essenzjali f'dan il-qasam għal daqstant hemm bżonn ta' regoli iktar speċifiċi, iktar definiti aħjar, joffru iktar protezzjoni lill-individwi. Issa biex nispjegalkom dwar id-drittijiet tal-individwi li naħseb li għal-membri tal-Parlament huma importanti ħafna. Din hija kwistjoni delikata ħafna għaliex bħalma tafu l-Eurojust spiss tkun involuta fil-fażi inizjali ta' investigazzjoni tal prosekuzzjoni fejn forsi ma jkunx possibbli dak il-ħin li wieħed joħroġ informazzjoni mingħajr ma eh, jedet eh, jew jindaħal fil-investigazzjoni. Aħna neżaminaw il-data kas kas, naraw x'inhuma l-interessi li jkunu voluti, nippruvaw nofru kull ħarsin meta jkun possibbli għalhekk jiena f'dan il-kuntest nixtieq insemmi kas tal-qorti fil-Qorti Ġenerali fejn il-Qorti Ġenerali faħret il-mod kif l-Eurojust kienet edha tindirizza it-talbiet ta' suġġetti ta' data. Il-Qorti sabet li l-Eurojust mhux biss kienet tissodisfa il-rekwiziti tal-deċiżjoni tal-Eurojust imma kienet saħan si trattis buqom għaliex eh, tagħti informazzjoni dettaljata eh, fejn aħna eh, u rejna illi ebda informazzjoni ma ġiet processata fir rigward tiegħu. Dan u eżempju wkoll il-prova tal-fatt illi data subjects huma mħarsa. Like, robust data protection. Ġifiri, aħna għanna sistema protezzjoni ta' data li edha taħdem illi tqis u koll il bżonjiet tagħna batem hemm supervizjoni ta' l-uffiċjal tal data bat ma nix nisebu kol jomnek għet nitkelmu dwar supervizjoni ta' operazzjonijiet ta' ta' proċessar li huma involuti fil-inkjesti li kunu għaddejjin din dan mhux dejjem issir fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew il-European Data Protection Supervisor u koll mux kompetenti biex jammel supervizjoni ta' dak li tamil orti tal-ġustizja. Din id-direttiva u koll teskludi dawn l-attivitajiet mill-ambitu fl-Eurojust dawn l-attivitajiet mhumiex esklużi mis-supervizjoni, anzi huma monitorjati mill-JSB fil-waqt li jkunu rispettati l-ispeċifiċitajiet tas setat um, ta' kulħadd. Issa ngħidilkom fil-qosor għalfejn is-supervizjoni superviz eh, ta' supervisjoni fil-Eurojust taħdem kif immiss, u n-net taħna għanna l-arfin espert, għanna mħalfin, għanna National, Protection National Data Protection Authorities jima kompetenti mumiex l-istess membri tal-JSB, tal tal-Europol. U dana minħabba natura ta' xoll li għamlu mbagħad ngħid li affettiva ħafna għandna tliet membri eletti ħafna li ltaqgħu tlieta erba' darbit fis-sena fil-Eurojust naf li fumenta ta' kriżi finanzjarja kollox għandu prezz u tiswa inqas minn 40.000 euro eh, fis-sena kollox inkluż u meta jkun hemm bżonn ikun hemm persuni mill-istati membri li jiġu involuti wkoll. Il-proċedura tal-appell hija mhix diffiċli hija issir ta' malajr, issir supervizjoni fil-post, ikun hemm spezzjonijiet ta' malajr bl-involviment tal-Awtoritajiet Nazzjonali Data Protection fih dan l-Eurojust ukoll toffri trasparenza sħiħa, GSB għandu eh, web page fejn tinsab l-informazzjoni kollha tiġi aġġornata regolarment, deċiżjonijiet tal-appelli, kollox joħroġ hemmhekk u fl-aħħar net il-deċiżjoni tal-JSB huma finali u vinkolanti fuq l-Eurojust, għanda jiġifieri għandha wkoll natura pjuttost ġudizzjarja. Rrid ngħid ukoll illi li għal rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali dan għandhom lejn ikun importanti illi l-informazzjoni li tipproċessa l-Eurojust tiġi mill-Istati membri u tmur lura għandhom. Għalhekk jagħmel sens illi l-Awtoritajiet Nazzjonali Protezzjoni tad-Dejta jkunu voluti fis-supervizjoni u dana eh, huwa uh, żgurat mill-membri tal-JSB Biex nikkonkludi rrit najt li l-Eurojust m'għandha xejn e, e, kontra iktar kooperazzjoni u li jkun hemm ukoll konsistenza maħna għandna sistema li taħdem se li effettiva u li tissodisfa l-ħtiġijiet tal-Eurojust u tiżgura li jkun hemm konformità ma' regoli fil-prattika, regoli li offru protezzjoni għall-individwi u iktar ċertezza legali għalhekk irid ngħidilkom ejja ma nipprofawx insewwu dak illi qed jaħdem sew imma jekk tqisu li jsir xi tibdil naħseb li hemm bżonn li eh, nevalwaw sew kemm qed jaħdmu sew l-affarijiet issa u niżguraw li l-partijiet kollha involuti jkunu voluti wkoll fid-diskussjoni. Naf li se jagħlaq lil ħin mhux se nkompli ntawwal irrit ngħidilkom illi aħna ġabna ġibna magħna ħafna formazzjoni eh, dwar ix-xogħol li nagħmlu aħna fil-Eurojust f'dak li għandi xaqsan data protection. Jekk għandkom bżonn iktar materjal għajduli, nirringrazzjakom għall-attenzjoni b'mod partikolari nixtieq nirringrazzja l-Kumitat Libe u Parlamenti Nazzjonali għall appoġġ illi huma jagħtuna fir-rigward ta' protezzjoni tad-data. Grazzi. Thank you for your... Grazzi ħafna għal dak l-intervent. Mela issa naddu minn unità waħda Ewropea għal unità oħra. Issa nipprezentalkom il-Daniel Drua li huwa uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fil-Monix Auman. Da se jkellimna iktar tard Thank you very much, Mr. Chair. Uh, good afternoon. Grazzi ħafna, Sur President, Barnof Senari Tajjeb, għalli huwa privileġġ li hija tamne illum jiena l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Europol ma' ġenbi Monik Sauman li huwa um, mid-Dipartiment tal-Operazzjonijiet tal-Europol f'każ li jkollkom mistoqsijiet iktar il-qudiem e jista' jwiġibilkom il-mistoqsijiet il-proċessar ta' data personali sir huwa parti mill-xogħol li tagħmel Europol proċessar ta' data personali hija waħda mill-attivitajiet ewlenin li tagħmel Europol fl-appoġġ li tagħti lill-istati membri biex tħares iċ-ċittadini Ewropej mill kriminalità organizzata u terrorizmu. Is-sistema tagħna hija waħda kompleta, koerenti, tinkludi regoli li kopru l-aspetti kollha ta' protezzjoni ta' data. Ovvjament ir-regoli tagħna huma konsistenti mal-prinċipji ġenerali imma l-protezzjoni ta' data fil-qasam tal-pulizija huwa suġġett speċifiku illi jitlob ukoll attenzjoni partikolari għaliex huwa qasam partikolari ħafna u dana mhux minħabba il-sistema li kena qabel bit-tielet pilastru taħt it-trattati Ewropej li kena qabel imma anki f'rigward ta' starrija l-artiklu 21 ta' Trattat tal Lisbona bżonn ukoll il natu attenzjoni partikolari fil-proċessar ta' data personali fejn ikun hemm persuni suspetti, eh, vittmi, xieda daw din id-data personali kollha tinsab fid-database is-sistemi tal-IT illi uh, ħaddem mill-Europol. Bżonnu kol li ninkludu salvagwardji infasla li na fis sistemi tagħna tal-informazzjoni. Il-kollega tijaj di Diana Alonso Blas semmitu kol il-prinċipju ta' privatezza bid-disin li titħaddem meta jinħolqu eh, dawn is-sistemi fil- fl-Europol u l-Eurojust dawn huma importanti wkoll trasferiment tad-data l pajjiżi terzi minħabba drittijiet tal- soġġetti ta' data waqt l-investigazzjonijiet għanna salvagwardi partikolari biex inħarsu drittijiet ta' data subjects meta jkollu kollom informazzjoni dwar meta tiġi proċessata data tagħhom għalkemm tinżamm il-data tagħhom, restrizzjonijiet, reviżjoni tal-konformità ta' data Eh, personali għanna fis sistemi l-obligi li aħna nżommu data aġġornata, preċiża, rilevanti, mux eccessiva dawn ir-regoli applikaw għall-operazzjonijiet kollha ta' proċessar ta' data illi l-Europol tamel permezz ta' sistemi tagħha u se tkun ukoll skont id-deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Europol eh, għal kull sistema oħra illi aħna nwaqfu skont l-artiklu 10 tal-deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Europol. Aħna natu importanza tal talbiet li għamlunna suġġetti ta' data, ġifir talbiet li batu l-lina l-Europol għax ikun jiridu jafu jekk il- hemm data dwarhom li qed tiġi pproċessata aħna biex nagħtikom idea kemm niċċievu talbiet mill-ċittadini Ewropej fl-2006 kellna 19-il talba illum il-ġurnata għal din is-sena diġà irċevejna iktar minn 600. L-Europol għandha wkoll proċedura uh, matura uh, biex eh, tati backup lil dawk l-istati membri li joffru informazzjoni l-Europol jistaw jitolbu l-JSB u kol biex jaraw jekk il-mod kif inġabret id-data dwarhom inħaznet u ġiet proċessata u użata mill-Europol ix konformi ma' deċiżjoni tal-Kunsil dwar l-Europol għal din ir-raġuni wkoll l-uffiċjal tal-Europol irid ikun jaf minn fejn qed tiġi l-informazzjoni li għandu fid-database tiegħu u ċ-ċittadin Ewropew jirċievi mill-Europol tweġiba mill-ewwel jekk informazzjoni dwaru ikunem hemm fid-database tagħna għalfejn hemm id-data u eh, jekk hemm bżonn li din id-data titħassar. Suġġett importanti ieħor huma salvagwardji li japplikaw għal kooperazzjoni tagħna ma' partiti terzi. L-Europol tista' tagħmel skambju ma' partiti ma' partijiet terzi biss għal abbażi ta' ftehim ta' eh, kooperazzjoni Ġifiri aħna irridu natu il-Kunsill evalwazzjoni ta' data protection fejn aħna naraw il-leġislazzjoni kif qed tiġi applikata fil-pajjiżi terzi u anki l-prassi amministrativi tal-Pulizija u tal-Awtorità Supervisorja fil- pajjiż eh, li miegħu se jkollna kooperazzjoni fil-ġejjieni, eventwalment imbagħad il-Kunsill tkun tista' ikun jista' jibbaża d-deċiżjoni tiegħu għabbażi ta' informazzjoni situation in the third country. The international agreements concluded ftejmiet li għanna uh, eh, fjom dispozizjoni dwar protezzjoni ta' data li kunu uh, li huma uh, dettaljati ħafna japplikaw ukoll għall awtoritajiet għall inforzar tal-liġi fil-pajjiż terzi Aspetti ieħor skont l-artiklu 16 ta' Trattat ta' Lisbona huwa li kull operazzjoni dwar protezzjoni ta' dejta għandha tkun sir eh, eh, supervizjoni ta' ħamin awtorità indipendenti. Il-JSB tal-Europol hija awtorità indipendenti u għat għandu sistema effettiva ta' monitoraċ u dan il-la fisseħ mill-1999. L-applikazzjoni ta' regoli għal protezzjoni ta' data hija l-ewwel eh, tiġi miflija mill-Data Protection Officer u mbagħad wara mill-Joint eh, Supervisory Authority. Il-membri tal-JSB jiġu minn 27 stat membru mill-Awtoritajiet ta' Protezzjoni tad-Data emmek eh, u għandhom esperjenza f'dan ix-xogħol ukoll biċ kbira tal-informazzjoni li tasal l-Europol tasal minant l-istati membri il-rapporti ta' analiżi li aħna nibatu lura fil-fatt mill-Europol lejn l-Istati membri uħorġu mill-AWF stana sistema ta' informazzjoni li aħna inħadmu biex aħna inħarsu id-data personali mill-moment li jiet inġabar mill-Istat membru tintbat l-Europol tiġi analizzata mill-Europol Umbat tiddaħħal f'rapport analitiku mbagħad l lura lill-Istat membru huwa importanti li l-awtoritajiet nazzjonali għall protezzjoni tad-dejta jikkoparaw ma' mal-awtoritajiet supervizorji fil-Europol kif qed isir illum. Nittama li issa jiena tajtkom e, e, e, eżempju ta' kif naħdmu waħna bil u x'namlu għal protezzjoni tad dejta fl-Europol b'din is-sistema li jiena nħadmu għal ftit snin ilha tat għandna mekkaniżmu effiċjenti Din is-sistema tipproteġi il-suġġetti tad-data li dettalji tagħhom jiġu proċessati fil-kuntest ta' investigazzjonijiet li tkun qed wettaq il-pulizija. Issa kieku kellhom kellna eh, namlu xie emendi u xie tibdi li rridu nizguraw illi fil-fat l-affarijiet jittejbu għal ċittadini tagħna li forsi l-informazzjoni dwarhom tiġi proċessata fil-ġejjeni. Grazzi vielen Dank, Herr Drewer. Und nun von der Praxis zur Wissenschaft. Grazie. Essa naddu mill prattika a scienza u għal liġi penali għanna l-Els, signora Els de Busser, fisem l-Istitut Max Planck. Grazie. tal-istadina għanda l-forum l-lum. Pala rappresentant ta' tal-komunità akademika nieħdu l-opportunità biex nifoka fuq sfida partikolari ta' nfurzar tal-liġi li jena nħoss li hija sfida fondamentali fil-qafas tal-protezzjoni tad-data, jiġifieri l-prinċipju ta' implementazzjoni tad-data personali. Il-ħazna u l-proċessar tad-data personali biex jkun hemm il-prevenzjoni, sejba, l-investigazzjoni u prosekuzzjoni tal-liġi Eh, fil-liġi penali kontra ċertu kriminali. Illum importanti li nkonsidraw il-fluss dejjem jiżdied ta' data personali minn kumpaniji privati għall awtoritajiet ta' nforzar tal-liġi. Per eżempju, il-monitoraġġ ta' persuna jew inkella individwu fil-mġiba tiegħu fix-xiri li jagħmel biex tkun tista' terrin traċċa jekk dan l-individwu u x'qed jippjana eh, reat penali jew le. Dak li huwa kruċjali hawnhekk huwa distinzjoni bejn tliet tipi ta' għanijiet. L-ewwel nett hemm l-għan oriġinali fejn id-data personali tiġi miġbura għall-għan ta' investigazzjoni kriminali u t-tieni grupp nara li hemm żewġ għanijiet li huma għanijiet oħra. Data personali tinġabar għal għanijiet oħra iżda li tiġi proċessata għall għan ta' investigazzjoni kriminali u dawn il-nanijiet oħra jistaw ikunu kompatibli jew inkompatibli. F'allan għan oriġinali, jekk nagħtu ħarsa li l-proposta kif inhi bħalissa naraw fl-artiklu 4 li l-data personali titkun adattata, relevanti u mhux eċċessiva. Naħseb li dan jista' jkun iktar b'saħħtu. Naħseb li f'dan l-aspett tal-proposta il-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data tista' tiddaħħal iktar b'saħħitha u għandha tkun inkluża espliċitament. F'dan ir-rigward, f'din il-parti tal-proposta jiena nara iktar opportunità li nagħmlu rekwiżit ta' neċessità iktar b'saħħtu naħseb li għandha tkun inkluża fil-proposta li d-data personali li tinġabar għall-lan ta' investigazzjonijiet kriminali għandhom neċessar, ikunu neċessari għal prevenzjoni sejba il-prosekuzzjoni u l-investigazzjoni kontra reat partikolari jew persuna speċifika u dan għandu jkun konformi wkoll ma' rekomendazzjoni tal-1997 tal-Kunsil tal-Ewropa li tolqot bosta aspetti tal-proposta. Ndura l-grupp liħor l lanijiet kompatibli u inkompatibli kienet kwistjoni tradizjonali fejn ma kienx hemm definizzjoni sissa ta' xi kostitwixxi għan kompatibbli. Aħseb bħalissa qegħdin fil-mument fejn rridu naħtfu din l-opportunità biex niddiskutu dan il-punt u nieħu din l-opportunità biex nagħmel tentattiv li niddefinixxi x'inhu għan kompatibbli Naħseb li huwa eżerċizzju diffiċli ħafna imma l-indikazzjonijiet jistgħu jiddaħlu fil-proposta dwar xinija għan inkompatibbli. Tentattiv għal proposta ta' definizzjoni ta' dan lan għandu jinkludi l fatt li lan li jkun kompatibbli irrid ikun ikollu ekwivalenza funzjonali. Xi tfisser din nara grad ta' konverġenza iktar milli għan relevanti biss. It-tieni kondizzjoni naħseb li dan l-an kompatibbli għandu minn tal-inqas ikun jista' jitbassar minn dak li jkun mill-punt di vista tas-suġġett li fuq qed jinġabar id-dejta u naħseb li jrid ikun hemm inklusu wkoll li data personali tista' tintuża għal anijiet kompatibbli jekk u dejjem ikun hemm rekwiżita neċessità jekk ikun neċessarju għal fiża kriminali speċifika jew investigazzjoni ta' persuna speċifika. Meta niddefinixxu x'inhuwa dan lan, ovvjament ikun iktar faċli x'inhuwa definizzjoni ta' xi ħaġa inkompatibbli bħala qan u għalhekk jiena naqbel fuq dan il-punt mal-opinjoni li ġiet ippubblikata mill-Supervisur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data meta nagħtu ħarsa lejn artiklu ta' seba' tal-direttiva proposta ma narawx l-ebda deroga għal prinċipju ta' limitazzjoni. Nagħtu ħarsa lejn l-artiklu 7 naraw li rridu speċi nifmu li tqis eh, kompitu bbażat skont l-anijiet li hemm fl-artiklu wieħed tal-proposta. Naħseb li jkun iktar b'saħħtu li ndaħlu deroga speċifika u ċara li lin minn dan il-prinċipju. Dan għandu inkludu wkoll li tkun legali u tinkludu wkoll il-fatt li hija neċessarja jew għandha tkun neċessarja għal offiża partikolari jew investigazzjoni ta' persuna speċifika. My last point is L-aħħar punt tiegħi huma żewġ distinzjonijiet oħra li jiena naħseb li għandi nilqa sodisfatta li rajtom fil-proposta fil-fatt. L-ewwel nett distinzjoni bejn gradi differenti ta' korrettezza u l-affadibilità tal-data personali meta nitkellmu dwar investigazzjonijiet ta' tal-liġi u investigazzjonijiet kriminali, kruċjali nindistingwu bejn intelligence, evalwazzjonijiet, opinjonijiet minnaħa u l-informazzjoni li tista' tintuża bħala evidenza fil-proċess kriminali minnaħa l-oħra. Hemm bżonn referenza ċara għal difiża tal-drittijiet tal-orti tal-reati ehm, kriminali u importanti li jkun hemm ukoll eh, għajn e, ċara ta' xinwa konfermat u mhux konfermat bħala data. It-tieni distinzjoni fuq il-kategoriji differenti ta' suġġetti ta' data. Dan għanna nilqawh fil-proposta kif l-lum. Għal darba oħra nixtieq nara li jkun hemm referenza espliċita għad drittijiet ta' proċess ġust għaliex persuna suspettata hija l-iktar kategorija kbira ta' suġġetti għaddejta iżda hemm ukoll kategoriji ta' xhieda, vitmi u anke ma nix ninsew il-kategorija ta' tfal. F'dan ir-rigward jien nixtieq nisħaq li l-Eurojust għamlet dawn il-kategoriji eh, ċari fir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta tagħhom. Dawn huma l-punti li xtaqt nagħmel minnaħa tiegħi fil-kuntest ta' limitazzjoni tal-anijiet u l-sfidi tal-infurzar tal-liġi li ġibmiju dan din id-diskussjoni nixtieq nifraħ il kummissjoni wkoll kolla xogħol li jagħmlu fit fassil ta' din il-proposta u nħares il qudiem għad-diskussjoni fuq uħut mill-aspetti li jridu jiġu irfinati. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Grazie ħafna. Signora De Brussel għal kontribut tijak, issa naddu għal Signora Anna Fielder nil-awk merħba ġeja minn Privacy International Londra. Grazie ħafna, President. Biex intenni dak li qalu kellim oħra f'panel ieħor li ħafna mid-diskussjonijiet mir-regolaturi fil gruppi ta' partit interessati ikunu fuq regolament u ftit ikunu dwar direttiva, mentri ċittadini u maktar mħasbin dwar l-infurzar tal-liġi fuq l-aspett pubbliku u s-sindromu marbut miegħu. Aħna nirringrazzjaw il-Kumitat Libe tal-li organizzaw din il-laqa importanti u nirringrazzjaw ukoll il-fat li jintom studentu il-private international biex jitkellmu hawnhekk. Aħna charity reġistrata ta' inna 22 sena eh, noperaw, aħna nħarsu il-privatezza, il-protezzjoni ta' data madwar id-dinja, ċittadini u l-inġildu kontra sorveljanza inġusta u intrużjoni fil-ħajja privata kemm il-gvernijiet kif ukoll mill-kumpaniji. Għalhekk, aħna nilqaw u nappoġġaw l-isforz kbir f'dawn l-aħħar tliet snin minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej fir-riviżjoni tal-qafas tal-protezzjoni tad-data biex bekk jinkiseb livell logħli u konsistenti ta' protezzjoni tad-data. Jiena nixtieq inkopri mod speċifiku żewġ punti fil-rappreżentazzjoni qasira tiegħi, waħda hija l-ambitu tad-direttiva jekk din għandix tiġi applikata kif ġi diskussa qabel għal trasferimenti transkonfinali jew inkalli kwistjonijiet domestiċi wkoll u nixtieq insemmi wkoll il-kontenuti tad-direttiva u kif dina imqabla mal-kontenut tad-direttiva mill-punt di vista ta' drittijiet ta' ċittadini u s-suġġetti tad-data. Aħna nemnu li l-qafas u regoli tal-protezzjoni tad-data għandhom japplikaw għall-proċessar eh, u l-attivitajiet ta' protezzjoni ta' data transkonfinalment. F'dinja ideali u aħna naqblu f'dan ir-rigward ma' dak li qal s-sur Druzzas qabel, suppost kellna madwar il-mejda liġi waħda, proposta waħda tal-protezzjoni tad-data, ċertu restrizzjonijiet u regoli apposta. Dan fil-fatt dak li qed jiġri issa bil-direttiva tal-protezzjoni tad-data. Il-maġġoranza tal-istati membri applikaw il-direttiva korrenti kullimkien, inkluż anke fis-setturi tal inforzar tal-liġi tagħhom. Ħafna drabi b'eżenzjonijiet u esklużjonijiet tal-infurzar tal-liġi stess. Anke f'pajjiżi fejn l infurzar tal-liġi jiġi trattat bil-liġijiet separati Danimarka, l-Ġermanja u l-Olanda per eżempju, xorta waħda ma bbażati fuq l-istess prinċipi kostituzzjonali li huma memmuża mal-liġijiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta. Iżdissa qed iħabtu wiċċna ma' direttiva separata li tapplika waħedha jiġifieri jridu jadottaw tnej għal presta wieħed. Dan ser ikompli jżid fl-opinjoni tagħna aktar komplessatajiet u bħala riżultat ta' dan ħaj misser nexxilu jirkseb livell li ta' protezzjoni tad-dejta għaċ-ċittadini kollha fiċ-ċirkustanzi kollha. La dubju t trasposizzjoni tad-direttiva fil-pajjiżi differenti se tirriżalta l fermentazzjoni li l-qafas legali ġdid qed jipprova jevita. Nistgħu nispiċċaw leġizlazzjoni waħdanija ta' protezzjoni ta' data ġeneralizzata iżda mbagħad b'reġimi differenti ta' nforzar tal-liġi għall anijiet partikolari. Dan mhux se joffri konsistenza għall protezzjoni ta' data meta jkun hemm sim ta' regoli bejn il-pajjiżi differenti. Differenti, xorta waħda jkollna inċertezza legali fir rigward il-ġbir ta' data għall anijiet kummerċali meta tintuża għall anijiet ta' nfurzar tal-liġi li kull ma jmuret ikun il-każ u nemmen li dan ħajkun kopert ukoll f'penil ieħor. L-istess awtorità nazzjonali ser kollha tapplika regoli differenti skont jekk ikun hemm proċessar tad-dejta l-inforzar tal-liġi jew inkella l-anijiet ġenerali. Iżda diktar importanti huma l-konsiderazzjonijiet ta' drittijiet tal-individwi. L-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tikseb standards minimi komuni għal ħarsin ta' drittijiet fundamentali ta' tnies li jiġu investigati, in suspettati l-akkużati. Għal dan elan kien hemm roadmap adottata fl-2009 mill-Kunsil ta' Ġustizzja li kienet jipproponi miżuri leġislattivi fuq kwistjonijiet pal per eżempju l-aċċess għal konsulenza legali, drittijiet ta' traduzzjoni, l-protezzjoni tal-suspettati vulnerabli, id-dritt li il komunikazzjoni mal-familja tiegħek, eċetera il-leġizlazzjoni tal-protezzjoni tad-data mhux inkluża f'din ir-roadmap iva għandha tkun parti essenzjali minna biex bekk nkun nistgħu niksbu l-lan ta' rikonoxximent reċiproku li jfisser deċiżjonijiet ġudizzjarji li jitqisu minn pajjiż ikunu rikonoxxuti minn ieħor Dan kien jista' jkun li seħ meta drittijiet fil-persuna suspettata jkunu minn pajjiż għal ieħor. Din hija raġuni oħra u l-nija għal direttiva proposta biex tapplika fuq livell domestiku wkoll. Fl-aħħar ftakru wkoll l-infurzar tal-liġi mhix kwistjoni ta' kriminali suspettati u akkużati tinvolvi vittmi xhieda u oħrajn li qed jiġu skortati fil-investigazzjonijiet kriminali wa fejn il-proċessar ta' ħafna data personali sensittiva ħafna drabi tkun involuta u tinvolvi ċittadini wkoll fejn jistaw ikunu f'perikli u sewgri kbar. Proċessar bħal dan jinvolvi DNA, data biometrika, nis f'ħafna ċirkostanzi vulnerabli, tfal u ta' sikwit periodi twal ta' zamma ta' data jkunu eh, imposti. Fir-Renju Unit il-database tal-Pulizija fija records ta' 20% tal-popolazzjoni tar-Renju Unit, jiġifieri 15 miljun ruħ jew aktar li tinkludi stima ta' 6 miljun ruħ li huma innoċenti. Għal daqstant, hija importanti ħafna li dispożizzjonijiet ta' direttiva proposta ikunu b'saħħithom indaqs u armonizzati mal-regolament tal-protezzjoni tad-data li tiġi propost. Palista mumiex u jiena kont interessata li nara li ħadd ma semma il-nis suspettati għajr il-kollega mill-istitut ta' Max Planck. Fid-direttiva proposta li prinċipju ta' proċessar ta' data u menqas ambizjużi, iktar ambigwi u iktar limitati minn dawk li fem fil-direttiva proposta. Id-drittijiet ta' suġġett ta' data huma imdajfa mod sinifikanti fil-proposta ta' regolament huma suġġetti għal iktar għal inqas eh, regoli iktar vagi, trasferimenti huma inqas ċari, inqas restrittivi mill jistgħu jkunu u l-awtoritajiet ta' supervizjoni għandhom inqas u iktar seta' dajfa. Biex intikom eżempji speċifiċi l-prinċipju tal limitazzjoni tal-anijiet li semmit il-kollega qabli Ir-regolament jgħid li l-ġbir tad-data jew proċessar tad-data għandu jkun limitat għal minimu neċessarju. Direttiva tajt mhux eċessiv brabta mal-anijiet. Id-drittijiet għall aċċess tas suġġett tad-data dawn mhux b'saħħithom daqs kif huma fid-direttiva meta mqabbel ma' regolament, il-kontrolluri jistgħu jkunu inqas trasparenti u inqas jagħtu rendikont għal tweġibiet il-stati membri jistaw jgħaddu l-liġijiet li naqsu dawmu jew iħaltu il-data personali jew daħlu ħafna data li mhux eh, valla pena li jiġu eh, esposti u l-kontrolluri mhumiex meħtieġa li jkollhom konformità ma' direttiva proposta u tfal laqqas huma biss semmija fid-direttiva. Għal daqstant, Aħna nilqaw b'mod ġenerali u nappoġġaw l-isforz kbir f'daw l-aħħar tliet snin min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej biex jagħmlu reviżjoni tal-qafas tal-protezzjoni tad-dejta biex bekk jinkiseb livell oli ta' protezzjoni tad-dejta iżda għadna ma wasalniex u għalhekk aħna l-suġġett tad-dejta nħeġġu lilkom il-leġislaturi u politiċi eletti mill-partijiet kollha tal-Unjoni Ewropea biex tiżguraw l-ewwel qabel kollox li l-infurzar tal-liġi ikun suġġett għall-istess regoli ta' protezzjoni tad dejta essenzjali bħal bqija tas settur pubbliku u privat. It-tieni net li regoli applikati ma' kullimkien domestikament u anke għal sim transkonfinali u anke tielet net li dan kollu ikun trattat bħala pakkett jgħaddi fl-istess ħin u id-direttiva ma tintafax taħt it-tapit. Grazzi ħafna. Vielen Dank für den Vortrag, den letzten hier vom Grazzi tal-prezentazzjoni tijak. Għanna l-axar prezentazzjoni mill panel anzi din kienet l wahda, u sanna round ta' mistoqsijiet u tweġibiet mhux dejjem daqshekk faċli u bħala politiku jew leġislatur diffiċli li s-sib din id-distinzjoni minn naħa l-protezzjoni tad-dejta u minn naħa l-oħra li tiġġielet il-kriminalità minn naħa l-oħra. Kwistjoni diffiċli, kwistjoni ta' kemm l-istat irid immur lil in x'inhu hija distinzjoni bejn il-ġlida tal-kriminalità, terrorizmu minn naħa u il protezzjoni tad-data u l-privatezza min-naħa l-oħra. L-istess ħin, kelli żewġ talbi tal-kelma l-ewwel net sur Alro. Grazzi. Alvaro, grazzi President diffiċ li niksbu din l-linja ta' demarkazzjoni. Aħna bbażati fuq il-stat ta' dritt, dan jiddetermina l inġiba tagħna u dan jurina li aħna differenti mid-dittaturi u mill-repubbliki bbażati fuq dittaturi. Aħna għandna stat ta' dritt konformi mal-liġijiet tagħna u kont kuntent nisma' dak li qalet il-kollega mill-Max Planck Institute. Kuntent li smajt dak li qalu anke l-rappreżentant mill Privacy International naħseb li laqtu l-musmar fuq rasu. Hemm kwistjonijiet jaħarqu, iva, hemm il-kwistjoni li tqajmet dwar x'inhuwa kompatibbli. U jiena nixtieq nistaqsi mistoqsija fundamentali, regolament jirreferi għad direttiva. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' l-ordni pubbliku. Dawk li studjaw il-liġi jafu li xaġa taħraq jekk din tista' tinfurza jew le l-ordni pubblika, sigurtà pubblika dawn ħafna drabi jiġu definiti bħala eċessjonijiet iżda tiftaħ marġni kbira l ta' manuvra li tista' tiġi introdotta fid-direttiva. U għalhekk jekk ħasbux darbtejn li l-obligi mill-regolament fuq l-individwi privati jkunu obligi wkoll li jistgħu jiġu imposti fuq awtoritajiet u entitajiet jew korpi iżda nafu li huma eċċezzjonijiet huwa deċisiv li natu tweġiba għal din il-kwistjoni. Ma jistax ikun hemm għotja ta' dejta mingħajr garanzija legali u issa ma jkollokx aċċess li jkun hemm ksur ta' provinċjalità ta' assisin, dobba, ecc. Dawn huma kwistjonijiet li kollha rridu niċċarawhom. Imbagħad xi oħra li lin minn dan. Sal ma punt hemm korrettezza, affidabilità jew ċarezza fir rigward id-data. Jekk nagħtu ħarsa li dokumenta ħidma tar-rapporter, naraw li ħloqna bosta strumenti biex ikun hemm eh, evidenza li tkun imħarsa biex l-evidenza tkun tista' tingħadda minn stat membru għal ieħor biex tkun tista' tintuża hemmhekk. Dan xi jkun ifisser għas-suġġett tad-dejta jkun diffiċli ħafna li dan jitrattaħ U għalhekk hemm il-kwistjoni ta' jiena qed nirressaq din mistoqsija u issa fidejkom il-panel min jixtieq wieġeb. Ma nix ikun hemm aċċess għall-awtoritajiet tal-Istat mingħajr garanzija legali jew xi forma tagħha jew inkella l-ebda aċċess għal data ta' nies li huma protetti minn konfidenzjalità tobba, ġurnalisti, assisin u xi ngħidu mbagħad dwar l-obbligi fuq l-individwi huma l-istess ambligi li nistgħu nitrasferaw nistrasferu fuq l-awtoritajiet nazzjonali. Grazzi ħafna. Issa talba li missa l-kelma nittamel qed nipronunzja ismek tajjeb is-Sinjura Batild. Muchas gracias, si ha pronunciado. Grazzi ħafna Iva et ismi tajjeb ħafna. Jena nixtieq eh, nagħmel kumment li forsi eh, mhux qed jindirizza direttament dan il-panel biss, jew inkella forsi dan mhux l-aħjar panel biex nagħmel din il-mistoqsija, iżda din eh, is-sinjura Fielder eh, issa għajmit li dan il-ħsif moħħi. U jena nxtiq nkun naf xrabta hemm bejn Transparency International u il-Privacy International dawn huma żewġ organizzazzjonijiet li fil-fatt qegħdin eh, jitrattaw xi ħaġa li tħasseb ħafna liċ ċittadini Kif jista' jkun li ma nitkellmux daqshekk fuq id-direttiva meta jkun hemm ta' hemm tant ċittadini u s-soċjetà li tqajjema fuq il-privatezza tagħha partikolarment fl-ambitu pubbliku ma mhux biss. Jiena naħseb li l-settur privat huwa importanti wkoll, iżda istaw vera wkoll li dan it-tħassib imur it feet, ma tħassib ieħor li mhux inqas importanti u mhux inqas eh, li t-għajema li hija l-bżonn ta' trasparenza b'mod partikolari trasparenza fis-settur pubbliku fl-amministrazzjonijiet pubbliċi. U jiena jidir li li dawn huma żewġ suġġetti li jistaw imorru it e, fita lix għalix jisom zewċ partijiet tal-istess munita. Inti Iva trid tagħti toffri il-garanziji e, kollha fuq il-privatezza iżda minnaħa l-oħra hemm id-dritt għall-informazzjoni, dritt li wieħed e, jaċċedi għal din l-informazzjoni pubblika, partikolarment għal dik li għandha x'taqsam mal-ċittadini u mhux l-amministrazzjoni. U anka fi żmien bħalma ħana għaddejjin bħalissa il-kredibilità ta' dak li huwa pubbliku u l-inċentiv min-naħa tal-amministrazzjonijiet biex ikun jistgħu jaħdmu aħjar biex jaġixxu b'mod aktar trasparenti u b'mod aktar miftuħ eh, qudiem e, iċ-ċittadini ukoll huwa eh, aspett importanti għaliex qegħdin jitolbuna tweġibiet għal problemi eżistenti, problema ta' kriżi ekonomika ta' bħalissa għalhekk qegħdin jitolbuna li aħna naħdmu b'mod ħafna iżjed miftuħ u ħafna iżjed aċċessibbli u minn dan jiddependi jiddependi l-kredibilità tagħna. Jiena kun naf jekk l-istituzzjonijiet Ewropej eh, għandhom xi intenzjoni jiffaċċaw mod parallel ma' dan il-pakket tal-direttiva u il-regolament biex jiffaċċaw il-kwistjoni tal-garanzija dritt tal-privatezza, jekk mhumiex ħajkollhom ukoll pakket ieħor li jimxi propju eh, fid-direzzjoni li eh, naraw li jkun hemm din it-trasparenza tant neċessarja s-settur pubbliku. Grazzi.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 Għana edin nisimaw ħafna kummenti ħat tal-parlamentari nazjonali u jina verament xtaqt nisma minn xi eh, membri parlamentari nazjonali. Iżda xartu għad nixbet l-attenzjoni għal punt li isu kontradittorju f'dan l-istadju. Is-Sinjura Redding fl-introduzzjoni taħħa tkellmet dwar li rridu nibnu il-fiduċa. Iżda issa għal dak li huwa l-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet mill-programm ta' Stokkolma użajna l-klim li l-kooperazzjoni xi tissir għabbażi ta' fiduċja reċiproka u l-mistoqsija hija din teżisti l-fiduċja jew rridu nibnuha. Ġifieri mhix qedem u rridu nibdew nibnuha. Ġifieri il-bini ta' din il-fiduċja mi għandix tiġi restritta biss għal ċittadini li jafdaw fit-teknoloġija u anka li jafdaw il-mod ta' kif il-kumpanija u l-istati jitrattaw id-data, iċ-ċittadini għandhom ikunu kapaċi li jafdaw ukoll l-istat Ewropej, ġifiri l-istituzzjoni Ewropew Ewropej għabbażi tal-istat ta' dritt. U dan apposta għaliex iċ-ċittadini huma kritiċi ħafna mill-Unjoni Ewropea, iżda meta jiġu għad-drittijiet fundamentali tagħhom, iċ-ċittadini ma jridux li d-drittijiet tagħhom jiġu trattati b'mod differenti u ma jridux is-sitwazzjoni fejn f'ċertu stati membri d-drittijiet fundamentali jiġu mħarsa tajjeb u foħrajn le, jina naħseb li l-ċittadini kollha għandhom id-dritt għal ħarsin tal-privatezza u d-dejta tagħhom stess. Għalhekk jiena naħseb li rridu nifmu li tkun ħaġa tajba anke għal dak li għandu x'jaqsam kooperazzjoni bejn is-setat tal-Pulizija u l-Ġudizzjarja, eh, hemm bżonn ta' kooperazzjoni u dan ifisser li irrid ikollok livelli indaqs li huma tajbin indaqs fl-istati membri kollha għaliex meta niġu għal eh, ġestjoni ta' data mis-setat tal-Pulizija u Ġudizzjarja din id-dejta ma tibqax fl-istat membru jekk ikollu jekk inti tkun vittma ta' reat jew bħala xut ta' e, e, reat jiena nista' nispeċċa involut jew involuta e, f'każ il-qorti u jiena rrid nassigura ruħi li d data tiegħi meta tintuża f'dan l-istat membru l-ieħor tiġi proċessata kif suppost. U jekk id-dejta tiegħi tiġi trasferita minn pajjiż għal ieħor, irrid sigura li hija biss l-informazzjoni neċessarja għal dik l-investigazzjoni u dik il-kawża l-qorti u li din l-informazzjoni tingħata biss l-uffiċjal li qegħdin jitrattaw dak il-każ partikolari u dejta tibqa' hemm. Jiġifieri ma tispeċċax fidejn il-medja. Jekk dan ikollu jiġri l-ħarsien tal-privatezza tispiċċa minata. qabel f'dibattit ta' qabel qalu li hemm bżonn ta' distinzjoni bejn il-data nazzjonali u dik transnazzjonali ma tistax tagħmel hekk. Jekk tħares li data u l-kwistjoni kollha kemm tal-iskambju ta' data, jiena naħseb li għandna nħarsu għal darba oħra lejn laqasam kollu kemm hu tal-data ehm, fidejn il-pulizija u l-ġudizzjarju. Id-drittijiet tal-istat u maċċari ġviri stat ta' dritt, irritu kurem l-onesta. U dawn irridu jkunu ċari, partikolarment jekk aħna rridu nibnu il-trasparenza bejn l-autoritajiet u anka mal-ċittadini u jekk irridu namlu trasferiment ta' data għatfad l na ħafna xogħol, partikolarment mis-setat eh, tal-pulizija tagħna u l-autoritajiet tagħna. Għalix n-nis jistaw jgħidu jiva hemm drittijiet differenti fl-istati membri differenti, iżda il-drittijiet bażiċi tiegħi ħajġu mħarsa bl-istess mod kullimkien. U jena naħseb li għad fadal ħafna li rridu namlu f'dan il-kuntest, grazzi. Grazzi ħafna mela qabel ma ngħaddi l-kelma lura l-membri tal-panel nixtieq kun naf jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem hawn xi ħadd mill-Parlamenti Nazzjonali. Ġvi, hemm xi ħadd ieħor apparti l-MPs u l-MPs jidher li le, mela ħana għaddi l-kelma lura lil Lord Hanoi. Iva, jena naħseb li l-mistoqsijiet li saru u l-kontribuzzjonijiet minnaħat tal-panel u rew kem dan huwa suġġett diffiċli. U it-tensjonijiet bejn iż-żewġ naħat, ġviri, il-ħarsien tal individu tal-dejta tal-individju, tal-privatezza tal minn minnaħa u il-bżon dejjem eh, dejjem qed jikber tal-żieda ta' kooperazzjoni Ewropea fuq l-infurzar tal-liġi u miżuri kontra il-kriminalità, din dawn iż-żewġ naħat joħolqu tensjoni permanenti. U jiena ma naħsibx li nistaw nevitawa din il-kwistjoni, jew ma nistawx najdu li naħa irrid ikollha priorità assoluta fuq il naħa l-oħra. Għalhekk jiena jidirli li huwa destin tagħna li nippruvaw nagħmlu leġizlazzjoni f'dan il-qasam u narfu t-tensjoni u nippruvaw nsibu bilanċ. It-tieni punt tiegħi. Jiena naħseb li qed nittrattaw żona qed nagħmlu xi ħaġa qasam li qed jinbidel kollu. U ħat 20 sena ilu ma kien jaqta' kieku konna ninsabu fejn ninsabu lum għal dik li l-komunikazzjoni, trasmissjoni ta' data, etc. Għalhekk jiena nemmen bisħi li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn taġġorna il-leġislazzjoni ta' qabel għaliex għal raġunijiet ovvi għandha bżonn titpoġġa aktar f'konformità mal-kundizzjonijiet preżenti. Iżda jiena naħseb ukoll u forsi għaw min ħaj kunet jinkwieta li f'xi moment fil-ġejjin ħajkonna nerġgħu naraw din il-kwistjoni x'li ħad terġa' tinqala darba wara l-oħra. U jiena naħseb li ħankunu qegħdin insibu li ħan li ħankunu f'sitwazzjoni li dejjem qiegħda tinbidel dwar id-disponibilità tad-data, il-mod kif nistgħu nħarsu, eċċetera għalek jina naħseb li dan id-dibattitu huwa verament eh, ta' valur kbir, jina naħseb li l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew ħajsif dawn il-kontribuzzjonijiet ta' valur Jiena naħseb li naqat ma dawk li ħossu kemm li ma tistax fi termini prattiċi tagħmel distinzjoni reali bejn data nazzjonali u internazzjonali, kif ukoll ninaqat ma dawk li ħossu li dan il-pakket ta' proposti mexa il-qoddim fil-waqt li hemm ċertament bżonn ta' xi emendi biex nikkonsidraw iż-żewġ naħat ta' tensjoni. U għalek hemm bżonn li dan il-pakett jgħaddi biex eh, l-Unjoni Ewropea tkompli miexi lejn dak is-suq diġitali waħdi li l-koll qegħdin nixtiequ u li huwa importanti għat kabbir tal-ġejjieni tal-ekonomiji tagħna. Grazzi ħafna. Ħanaddi l-kelma l-kelma l-oħra fl-istess ordni li tkellmu, Sinjura Alonso Blas. Forsi tista' twieġeb dawn il-mistoqsijiet ta' trasparenza, l-fiduċja u l-privatezza tan-negozji. Grazzi jina ħadgos nisma l qalu l-kollegi, partikolar minn dak li qalet il-kollega għana fuq xelluk tija jiena naħseb li huwa tajjeb li nżommu ma sistema tagħna li minn flok li rridu nżommu ma tal-direttiva li hija iżjed baxxa fil-ħarsin tagħha minn dak mis-sistema li għandna bħalissa. Issa, is-sur Alvaro għajem eh, numru ta' kwistjonijiet ħan prova iżda wieġeb waħda biss dwar kemm korretta d-dejta. Iva, fil-fat hija kwistjoni fundamentali u naħseb li hija waħda minn ftit fejn in-nies ta' data protection, l-forzar tal-liġi, eh, kulħadd jaqbel fuqha ovvjament li kollok id-dejta korretta li ma tixtiex tipprova tressa qudiem il-qorti il-persuna ħażina u aħna nifmu l-importanza ta' dan il-kwistjoni. Ovvjament meta tkun qed taħdem f'kuntest internazzjonali huwa kumpless ħafna meta inti tikseb informazzjoni eh, minn ħaminant ħafna awtoritajiet fil-kastana ġudizzjarji minn pajjiżi differenti. Dak li għanna fil-post u li jaħdem tajjeb huwa sistema fejn l-informazzjoni hija mqabla f'sistema ta' ġestjoni u kull darba immedjatament kif naraw diskrepanza fl-informazzjoni eh, din twassal għal proċedura fejn l-informazzjoni trid tiġi verifikata mbagħad eh, konna rekord ta' trasmissjoni u kwalunkwe persuna li jew tatna l-informazzjoni jew batnila l-informazzjoni titġi informata u grazzi għal din is-sistema u għafax nagħmlu dan għax l-informazzjoni nkun nafu minn fejn ġiet u fejn sejra. Iżda naqbel ma'kom iva li dan huwa ċertament element importanti ħafna. Issa dwar kummenti ta' Sinjura Sipel naqbel bisħieħ il-fiduċa hija li żjed kwistjoni importanti u din hija xi ħaġa li ngħidha f'kull preżentazzjoni tal-Eurojust U importanti l-autoritajiet nazzjonali jafdaw l-inna, u importanti jkunu jafu li għanna sistema tajba ta' ħarsin ta' data fil-post, għalix fil-kas ta' għana verament nidependu mill-kazijiet li jiġu resqu l-inna eh, mill-prosekuturi nazzjonali. Iżda jena nemmen li f'dan il-kuntest iva jkun importanti ħafna li regoli kollha li jitpoġġew fis-seħ japplikaw ukoll fuq livell nazzjonali għax dak li għandna bħalissa eh, huma e, li għandna e, standards kompletament differenti li applikaw minn livell nazzjonali fuq livell Ewropew dak e, fil-prattika dawn huma affarijiet li ma nistgħux nagħmlu għaliex is-sistema legali dak li sistema legali ma tħallinix namlu fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali faċilment nistgħu nagħmluh. Per eżempju, skont it-trattati ma nistgħux nibatu eh, informazzjoni pajjiż terz jekk m'għandniex il-trattat il-ftehim, eh, imma ħafna leġislazzjoni nazzjonali m'għandhomx problema fuq dan, forsi għabbażi ta' ftehim bilaterali, imma għasem mal-fejk xi kultant għax jista' jkun hemm reċiproċità. Għalhekk jiena naħseb Eh, li din hija ħaġa tista' tiġi trattata u din opportunità tajba. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma direttament l-Sur Drewer u s-Sur Oman. Grazie ħafna sur President, jena naħseb li tqajmu numru ta' punti, tajmu numru ta' punti verament importanti. Eh, mill-panel li zdaw kol minn nis li saqsaw mistoqsijiet jien provan wieġeb fil-qosor ħafna eh, xi mistoqsijiet li jiena eh, smajtu fimt. Meta nitkellmu dwar l-aċċess għall-infurzar tal-liġi eh, għal informazzjoni pubblika jew inkella entitajiet privati li għandhom din l-informazzjoni, jiena ovvjament nista' nitkellem biss minn perspettiva tal-Europol. Is-sistema li għandna fl-Europol hija li l-Europol m'għandix il-possibilità li tindirizza b'mod dirett il-kumpaniji privati u titlobhom għal-data, iżda għandna sistema fil-post b'salvagwardji tal-ħarsin tad-data li u għandhom aċċess għad data Eurostat e, li hija disponibbli u l-informazzjoni fuq il-kriminalità hija mm, moti minn minnant il-Pulizija Nazzjonali mbagħad Pulizija Nazzjonali jridu jiksbu l-informazzjoni skont il-liġi proċedurali nazzjonali li qiegħda fis-seħu di ovvjament tiġi influenzata wkoll mid-direttiva li semmejna. Inti semmejt it-trasparenza jekk jiena naħseb dwar it-trasparenza u l-uffiċċju tal-Europol, jina naħseb li huwa importanti li minnaħa nerġa' insemmi il-possibilità li ċittadini Ewropej jkunu jistgħu jindirezzaw b'mod dirett il- eh, l-Uffiċċju tal-Pulizija Ewropew mhux biss b'mod privat iżda wkoll permezz ta' talba pubblika għall-informazzjoni u għad-dokumenti li għandna disponibbli. Għalhekk, anke minn perspettiva ta' kontabilità, Eh, pala organizzazzjoni pubblika rridu nippruvaw naraw ukoll ehm, il-ħidma ta' pulizija li namlu. L-aħħar punt li xin semma huwa punt importanti ħafna għal bini tal-fiduċa, anke l-bini tal-fiduċa ta' ċittadini Ewropej fil-ħidma tal-infurzar tal-liġi. U hawnhekk b'mod partikolari nixtieq insemmi il-ħidma tal-uffiċjali tal-Pulizija Ewropej. Jekk l-Istati membri nkella l-għawiet nazzjonali tal-Pulizija ma jafdawx li l ewropolija hija fil-fatt kapaċi tagħmel proċessar ta' data bħala hub ta' informazzjoni aħna natu lill-istati membri, f'konformità ma' ċertu regoli stretti tal-ħarsin tad-data mhux ħajibqgħu jibattunna l-informazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar l-informazzjoni li fejn huma m'għandhomx garanzija li eh, din hija proċessata din mhux ħatkun utli għall-organizzazzjoni tal inforzar tal-liġi. U jiena naħseb li din iġib flimkien interessi taċ ċittadini Ewropej li dik l-informazzjoni li għanna fil-database stana hija proċessata kontra permezz ta' regoli stretti u li huma għandhom ukoll aċċess ta' data ta' kwalità ola. U jekk tara minn perspettiva pratika, ir-regoli tal-ħarsin ta' data fl-Europol jekk nidħlu fid-dettall ta' regoli dawk huma eh, regoli ta' ġestjoni tajbin U dan għal mod kif inti tagħmel ġestjoni ta' dawn ir-regoli li huma applikabbli għall AWFs u anke sistemi ta' informazzjoni. Grazzi. Thank you. Uh, chair, just... Grazzi, Sur President. Punt uh, wieħed minna ħatijaj għalli xienet nirrapprezenta in uh, parti operativa tal-Europol jena nishtiq nifoka ftit fuq l-aspetti prattiċi mm, tal-infurzar tal-liġi minn dan li diskuss. L-ewwel net, dak li semmiet is-Sinjura Sippel ukoll fuq il-modi differenti ta' kif nistgħu nipproċessaw u nibatu l-informazzjoni bejn l-istati membri. Din hija waħda mill-isfidi li l-Europol fil-fatt iffaċċat partikolarment fil-bidu meta twaqfet. Aħna għanna mod, iġfiri l-leġizlazzjoni tagħna kif naċċettaw u nibatu l-informazzjoni għalhekk aħna kellna nibnu biżejjed kuxjenza fost l-istati membri sabiex nalmu u nispjegawlhom eżattament x'kienu l-kriterja lina ġuri sabiex id-dejta tiġi aċċettata mal-Europol. U l-istess japplika għall-informazzjoni natu lura l-Istati membri u din hija xi ħaġa eh, li semmit minant is-Sinjura eh, Busser dwar jekk li proċessar ta' data u ix neċessarju. Din hija fil qafastan dak kollu naċċettaw bħala informazzjoni personali trid tkun neċessarja fil-ġlieda kontra kriminalità organizzata l-autorità ta' supervizjon ta' ħarsin ta' data tagħna tiġi tagħmel ispezzjonijiet tagħna u meta tiġi jagħmlunna dawn il-mistoqsijiet. Din il-persuna għalfej tinsab fis-sistema, għalfej proċessajt din il-persuna, għalfej żammejtu l-informazzjoni fuq din il-persuna dal-perjodu kollu. X'inhi rilevanza li għandkom din il-persuna fil-sistema tagħkom? Għalhekk, f'dan is-sens l-armonizzazzjoni hija xi ħaġa li aħna wkoll nil nilħuqu U issa dan huwa aċċettat mod komuni għal qasma l-awtoritajiet li aħna naħdmu magħhom. Għalhekk anka fl-istati membri fl-infurzar tal-liġi jiena naħseb nistgħu ngħidu li hemm eh, ftehim rida li l-affarijiet ġu armonizzati għaliex huwa iżjed faċli meta inti tkun taf bħala uffiċjal tal-pulizija x'inhuma ir-regoli meta tkun qed tibgħat l-informazzjoni u kif tista' tuża dik l-informazzjoni. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar maħniex qed nipproċessaw din l-informazzjoni hekk, aħna qegħdin hemm biex nappoġġaw investigazzjonijiet fl-Istati membri u l-għana ħari huwa sabiex ikun hemm kundanni ta' suċċess u dan jista' jsir biss jekk l-informazzjoni tiġi ġestita u trasmessa skont il-liġi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-Sinjura Els de Busser. Iva, jiena għandi punt wieħed biss qasir dwar il-kummenti li saru missur Avner Call jina naqbel l-standards nħarsin ta' data diġa kienu problematiċi fid deċizjoni qafas, Et nistana bil-ħerqa u koll diskussjoni tal-Konsil tal-Europa li għedin jirrevedu bħalissa. Jina ma naħsibx li standards ta' ħarsin ta' data ħajin bidlu ħafna, jina naħseb li forsi jiġu naqra finati, u aħna dak u koll għedin namlu l-lum u għanka fi xur li ġejjin. Issa dwar il-punt li sar għall-azzjonijiet tal-autoritajiet tal-forzar tal-liġi u l-informazzjoni u d-data personali li ġejja minn kumpaniji privati, Għal darba oħra rrid nenfasizza il bżon ta', ta rekwiżit tal-bżonn li għadu kif jisema wkoll mis-sur Awmen qabli. Jekk inti trid titratta din it-tip ta' għan e, inkompatibbli il-rekwiżit tal-bżonn kemm hu meħtieġ l-informazzjoni huwa ewlieni ħafna din id-diskussjoni. U jiena naqbel li din hija diskussjoni verament diffiċli dak li nixtieq nenfasizza hawnhekk huwa li għal darba ma nixtiequx li konna ehm, mal-programm tal-tracking tal-finanzjar ta' terrizmi. U aħna ma nixtiequx li kunem operazzjonijiet eh, ta' sajt biex ngħidu jekk phishing għall-informazzjoni. Irviri, jiġifieri, hemm bżonn ta' dan ir-rekwiżit tal-bżonn u ma nistax nara eh, triq oħra. Anna, Iva, grazzi, xtaq sempliciment inwieġeb ftit mill-mistoqsijiet li saru mill-parteċipanti. L-ewwel mistoqsija kienet dwar it-trasparenza. Dan huwa importanti ħafna. Għal darba oħra rid nenfasizza differenza bejn ir-regolament u direttiva. Ir-regolament artiklu 5a prinċipji fundamentali proċessar ġust jitlob li id-data trid tiġi ipproċessata mod trasparenti. Id-direttiva ma tagħmilx dan. Artiklu 4a isemmi il-proċessar ġust iżda mem ebda ma ma tisemma mkien trasparenza. Issa aħna napprezzaw li f'ċertu każijiet fil-qasam tal-infurzar tal-liġi irrid ikollok ċertu restrizzjonijiet għaliex din hija data sensittiva, eccetera. Iġifieri, tista' tpoġġi deroga ta' fej possibbli ximkien, iżda m'hemm ebda raġuni għal fej ma jistax ikollok it-trasparenza f'ħafna ħafna każijiet fil-qasam tal-infurzar ta' riġi liġi. U aħna naħsbu li din tkun hemm u naqblu bisħieħ. Il-kwistjoni l-oħra li xtaħt nsemmi fil-qosor, inti semmejt il-fiduċa u għalek li jina aktar kmini fil-prezentazzjoni tijaj semmejt li huwa verament importanti Di jekk l-istituzzjonijiet Ewropej kun qegħdin jaħdmu fuq roadmap komuni għal l-arfin reċiproku li kollhom kollox mit-traduzzjoni sa' aċċess u mhux li kollhom id-data protection hawnhekk. Li, li, li għandhom kollox un bat mandomx il-ħarsin ta' data ħaġa ridikola u importanti ħafna biex ikunu nistaw niksbu din il feduċa xin kella ħajkolkom eh, dispozizjonijiet mm, b'saħħithom f'ċertu stati membri eh, dispozizjonijiet dajfa f'stati membri oħra wa kif jista' jkollok eh, xi ħaġa li tagħti ħarsin indaqs. Issa dwar il-frammentazzjoni jiena naħseb li sinjura Redding, sinjura Lebaj, it-tnej semmew li lan ta' dan il-pakket huwa is-simplifikazzjoni biex innaqsu l-frammentazzjoni. Aħna mhux ħajkonna nuqqas ta' frammentazzjoni bħalma semmejt qabel Għax palma għed, minn barra dawk is-27 liġi differenti għal forzar tal-liġi hemm ukoll id-direttiva tal-privatezza, id-direttiva fuq iż-żamma tad-data u daw kollha jirriferu għal data personali, allura kif jista' jkollok simplifikazzjoni b'dan il-mod. Għalhekk kienu nerġa' inħeġġiġkom biex nippruvaw naslu aktar għas-simplifikazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, B'dan il-mod wasalna għat-tmim ta' din is-sessjoni. Nixtieq nirringrazzja lill eh, membri kollha tal-panel għal dawn il-kontribuzzjonijiet eċċellenti f'dan il-kuntest diffiċli, ġifiri ta' fej għanna bżon regoli aħjar fil-ġejjeni grazzi tal-spiegazzjonijiet xjentifiċi prattiċi ta'kom, grazzi l parteċipanti kollha għall-attenzjoni ta'kom. U sabiex nassiguraw li ma nispiċċawx naqlura fil-ħin, eh, nixtieq nistieden il-kollegi eh, Sean Kelly u Nadia Hirsch biex jihdu posti għawek u immexxu huma l-aħħar sessjoni tal-lum. Grazzi.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 Members, uh, National Parliamentarians, ladies and gentlemen. Signori, mela wasanna fl-aħħar parti ta' din uh, il-laqa ek interessanti tal-lum, grazzi tal-paċenzja uh, li urejtu nittama illi nirnexinna nalqu uh, fil-ħin. Din l ewwel darba minn mindu tħalt fil-parlament let snin ilu illi Eh, baċċa ħaġa bħal din fidejja l-President Juri Martell tal-Injam u eh, għal li beħsibu jużax. Mela, hija proposta ta' sew importanti f'dawn l-ħar xur jiena il-tqajt ma' madwar 120 lobbyist illi ġew esprimew it-ħassib tagħhom dwar il-proposti. Naħseb illi eh, b'mod ġenerali l-laqgħu eh, l-intenzjonijiet ta' din il-proposta xi tħassib ukoll dwar elementi oħrajn par pereżempju il-konsens eh, esklusiv ehm, il-dritt li wieħed jintnesa' il-portabilità, dak li huwa online jew offline, il-kwestjoni tal-uffiċjali eh, tal-protezzjoni tad-data, l-kumpaniji ta' ċertu daqs, l-atti delegati li huma dejjem kontenzjużi, eċetera, eċetera. Issa se ngħaddu għal aspett ieħor li huwa importanti ħafna li huma il-kontrolluri u l-proċessuri tad data fis settur privatu tal impiegi Naħseb illi nistgħu ngħidu illi f'dan il-kuntest huwa importanti illi aħna nġibu żewġ din. Ħaġa li ħasbitni dawn l-aħħar xhur hija li hemm bżonn li il-responsabilità il responsabilità tal kontrollur tkun stabilita. Issa jekk wieħed jixtri karozza u jkollha il-brakes eh, difettużi ma jmurx għand min ikun għamel il-brakes biex jieħu sodisfazzjoni imma min ikun għamel il-karozza. Ġifieri il-kontrollur huwa jrid jagħti kont lil suġġett tal-data u mhux min jagħmel il-proċessar tad-data issa Meta jekk nieħdu l-eżempju tal-karozzi, naħseb dinja bħal l-era tal-karozza issa ħna qegħdin nfasslu ir-regoli għalhekk ma nistawx namlu żbalji għalhekk il- il-feedback minna ħatakom, il-li mbagħad iwassal għal emendi, li mbagħad ikunu diskussi fil-parlament, Mbagħad fit-tmiem dan il-mandat forsi lejn il-bidu ta' l-2014 ikonna regolament illi ikun validu u jkun uh, siwi. Issa nati il-mikrofonu lil din il-kollega tiegħi il sinjura Nadja Hersh. Grazzi ħafna. Jiena tassew kontenta li edha unnek illum għal nom tal-Komitat tal impiegi jiena eh, ħat uh, fideja din l-opinjoni ta' dan il-Komitat u uh, anki l-aspetti ta' protezzjoni ta' data li jem fl-artiklu 82 f'dawn l-aħħar jena jiena tqajt ma' ħafna negozjanti, trade unions, assoċjazzjonijiet u il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data fil impiegi mhix xi ħaġa li jaħsbu fuqha iċ-ċittadini tagħna ta' spiss, però issa ftit ftit qegħdin jifmu illi hemm informazzjoni li se taqa' taħt fl-ambitu ta' din id-direttiva. U eh, ovvjament feġġu ċerti problemi l-ikbar waħda fosthom hija li eh, il-data ta' l-impjegati jiġu proċessati b'mod differenti fl-istat membri differenti l-sforzi li la tamela l-10 snin il-Kommissjoni mar nexxewx u mar rnexxiliex issib pożizzjoni komuni madana kollu il-protezzjoni tad data f'qasam tal-impjegija importanti ħafna b'mod partikolari peress li f'dawn l-aħħar xhur u snin il-ħaddima kemm il-darba kienu vittmi ta' abbuż fl-użu ta' data, e, e, e, il-persuni ġew filmjati, l-informazzjoni ġabret informazzjoni dwarhom b'mod mhux xirqa u għalhekk ma nix nisewhom dawn l-affarijiet li seħew il kumitat għall-Impjegi iffoka fuq l-artiklu 82 u aħna ħerqana illi dawn l-aspetti jikunu inklużi fil-leġizlazzjoni madana kollu l-istati membri iridu jibqaw sovrani imma għandu jkunem standards minimi fċerti oqsma fejn l-istati membri se jintalbu mbagħad joħolqu leġislazzjoni pereżempju ħaddiem jew impjegat għandu jkollu id-dritt li jikseb informazzjoni minant min ħadmu dwar xtip ta' informazzjoni qed tinżamm dwaru jew dwara impjegat għandu jkollu il-possibilità li jikseb informazzjoni dwar l-użu ta' e-mail u eh, ta' mir ta' telekomunikazzjoni li eh, jintuża fil-post ta' xogħol tiegħu. Mandux ikunem uh, eh, CCTV f'żoni privati fil post ta' xogħol pal pereżempju l-post fejn ibidlu l-impjegati. ġifiri dawn huma affarijiet illi nistgħu noħolqu standards minimi Ewropej għalihom. fejn eh, jeżisti uffiċjal tal-protezzjoni tad dejta f'kumpanija partikolari dan l-individwu irrid ikun uh, eh, kollu ċertu autonomija Hemm ukoll zbilanċ bejn l-impjegati u min ħaddimhom. Waħda mill-affarijiet li ħarġet mid-diskussjonijiet li kellna man-negozjanti u mal-unions kienet li għad ta' kumpaniji joffru skemi addizzjonali ta' assigurazzjoni lill-impjegati. L-impjegati jistaw igawdu minn ċerti affarijiet u għandu jkun possibbli li l-impjegati igawdu minn dawn eh, l-iskemi u dawn l-offerti li jisiru irridu jkunu tassew ta' beneficju għal l-impiegati. Għalek emżon illi il-forma tal-klim li nużaw fl-artiklu 82 tkun waħda xirqa, jina nistenna bil-ħerqa u koll illi niddiskuti fl-imkien ma'kom illum u jek t-permettu li nishtiq niprezentalkom eh, kollega mill bundestag Ġermanis li huwa membru tal-Kumitat għall-Affarijiet Interni, Sur Stefan Mayer. Grazzi ħafna, eżis kollegi, Signora Hirsch, Sur Kelly, Signori, l Jina rrit nirringrazzjakom mill-qalb eh, għal din l-opportunità biex niddiskutu din proposta ambizjuża u importanti għal leġislazzjoni sħiħa Ewropea fuq il-protezzjoni ta' data. Il-lanijiet li għandha l kummissjoni diġa ġew diskussi fit-sezzjoni ta' qabel dawn huma sma li diġa huma parti mid-dibattitu pubbliku u politiku fiż-żewġ kmamar tal-Parlament ehm, Ġermaniż. Um, se jkomplu jiġu diskussi għaliex id-data personali hija importanti ħafna fil-Ġermanja, imma fil-fatt mhuwiex l-istat illi tajt illi din id-data tittiġi regolata l ekonomija ħafna drabi tinata data meta jinof jiġu offruti is-servizzi. Għalek aħna Irridu nħarsu l-interessi tal-kumpaniji li proċessaw id-data kif ukoll l-interessi taċ-ċittadini li jixtru servizzi minn dik il-kumpanija għalix hekk wieħed ħares lejn l-artiklu 8 tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali, eh, din hemm il-libertà tal-intrapriża taħt l-artiklu 15 16 li huma parti wkoll tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Per, però imma da ma jaħloqx bilanċ eh, ċar u ħafna drabi l-interessi tal-konsumatur jiena ta' iktar importanza mill-interessi oħrajn. U din hija ħaġa leġittima minħabba d diffikultà li għandhom kumpaniji fil-proċessar ta' datek wieħed ħares lejn ir-regolament tal-privacy by design jew privacy by default dawn huma alternattivi importanti ħafna għal eh, forma li se jieħdu eh, servizzi elettroniċi fil ġejjini b'mod li iħarsu l-interessi privati. Mek meta ħarsejn la bozzi jara li hemm wisq burokrazija u lan li kellha l-Kommissjoni li tnaqqas il-burokrazija u tiżgura li jiġi frankat il-flus għall-ekonomija dan mhumiex għanijiet li se jintlaħqu fil-fema tiegħi għallek ċerti obbligi ta' oti ta' informazzjoni għedin jitneħħew, jek ħares l-artiklu 14 u 15 l-artiklu 32, hemm ħafna iktar informazzjoni li ġdida li qiegħda tintalab. Però mhuwiex ċar x'obbligi ta' informazzjoni għandhom ikunu imposti fuq il-kumpaniji, per eżempju, jekk hemm informazzjoni li tkun fid-dominju ta' dominju pubbliku dan Din m'għandix twassal l obbligu li wieħed jagħti informazzjoni lill kumpaniji pereżempju, jekk wieħed iħares dejn l-ambitu daqswiesa ta' leġislazzjoni, trasferiment ta' informazzjoni mill-visiting cards tal- fil-data bank jiex ħaġa ti taħt informazzjoni dwarha u jiena naħseb illi dan din biex ħaġa prattika Naħseb li l-assoċjazzjoni ekonomiċi fil-Ġermanja jasbu li din leġislazzjoni se twassal ħafna spejja sejda u ħafna burokrazija żejda wkoll. U l-ispejjeż ovvjament se jkollu jagħmel tajja għalihom il-konsumaturi minħabba dawn l-obligi eh, ġodda jistgħu jiġu rispettati mill-kumpaniji kbar imma l-SMI se jkollhom kumpaniji kbar ħafna eh, li f-24 sija jagħtu formazzjoni sħiħa dwar xi eh, violazzjoni ta' privatezza ta' data. Ġifieri ma nistax nifhem li hemm dan l-obbligu illi kunem aġenzija ta' protezzjoni ta' data f'kumpanija Eh, imma eh, kumpanija eh, ta' illi kolla iktar minn 250 ruħ impjegata. Fil-Ġermanja il-dan il-limit huwa 10 dinja xi ħaġa li rridu natu daqqatajn, hemm bżonn li jkun hemm differenzjazzjoni bejn l-ambitu tad-data personali li se tkun ipproċessata u id-daqs tal-kumpanija. Naħseb il n-numru ta' obbligi għandu jkun proporzjonali mad daqs tal-kumpanija. Anki il-one-stop il shop, ħafna nis jaqblu mija madana kollu għaffas legali uniformi għandu jisu koll il-rekwiziti tal-u bżonnijiet tal-SMEs. Issa fil-qosor, nitkellem dwar il-konsegwenzi possibli ta' din il-leġislazzjoni għal protezzjoni ta' data tal-impiegati. Naħseb dan jmur li lin minn dak li hemm realment bżonn tiegħu. Nipprovaw nagħmlu wis fil-Ġermanja aħna kenna ehm, protezzjoni ta' data fil-kumpaniji tagħna żewġ naħat tal-industrija rispettaw il-leġislazzjoni meħtieġa għal postijiet ta' xogħol, kumpaniji rilevanti u l-ftejmiet tal-kumpanija jiżguraw li d-data tista' tiġi proċessata b'tali mod illi toffri sikurezza u ċertezza legali u tiżgura wkoll l-informazzjoni dwar l-impjegati tagħhom tista' tkun imħarsa. Ġifieri aħna għandna sistema ta' protezzjoni tad-dejta fil-kumpaniji li taħdem, ġifieri dejna kwestjoni ta' flessibilità u din il-flessibilità se tkun medda minn dan ir-regolament għax l-artiklu 6 paragrafu 1 punti B u C li rigwardaw li proċessar ta' ta' data individwali se jkollha ssir kumpanija meta l-kumpanija tkun qed taqdi eh, kontrat imma fil-Ġermanja dawn il fdejmit kollettivi mhux se jibqgħu validi u mhux se jkunu l-bażi għal proċessar ta' data xirqa għalhekk eh, hemm bżonn li l kollettivi fil-ġejjieni u l-ftejmiet bejn il-kumpaniji għandhom ikunu bażi legali għal proċessar ta' data. U anki dil-kwistjoni li wieħed jati il-konsens taħt seba erba din mill perspettiva tiegħi hija ħaġa li tmur lura minn dak li kellna u hija inqas mill-protezzjoni tad data eh, li għandna bħallum li tirrifletti prattiċitajiet fil-kumpanija. Naħseb il-leġislazzjoni tal-komunità ma tqis ir-realtajiet li nsabu fihom il-kumpaniji naħseb li f'ħafna każijiet il-kunsens hemm bżonnu biss jekk li proċessar tad-data tkun marbuta miegħu u tkun fil-interess tal-impjegat per eżempju. Jekk eh, min ħaddem qiegħed jagħti servizzi addizzjonali tal-kura tas-saħħa lill-impjegati f'dawn il-każijiet dawn ikunu esklużi u rridu jiġu indirizzati b'mod separat mill-leġislatur. Dan se wasal l ta' burokrazija u mhux prattiku għalhekk loti ta' konsens fil-qasam eh, professjonali għandu jkun possibbli, pero eh, smaħ oħra għandhom ikunu esklużi. Umbat nixtieq ngħid eh, kentejn dwar in-numru ta' delegati u l-proċedura ta' koerenza li hemm ippjanata. Jiena nista' nara il-possibilità ta' 50 għat delegat ma dan imur li l-in mill-limiti eh, stipulati fl-artiklu 209 eh, regolament huwa għat legali bażiku u s-sustanza ta' dik il-leġislazzjoni m'għandix tiġi eh, trattata fil-att delegat imma fil-propju fil-korp tal-leġislazzjoni infissa. L-att delegat se jagħti l kummissjoni eh, seta li taġixxi b'mod autonomu tinterpreta u eh, timplementa il-korp tal-sustanza tal-leġislazzjoni u dan se jwassal għal ħafna riservi minħabba l-istat ta' dritt. Naħseb illi irridu innaqsu n-numru tal-lati delegati b'mod uh, konsiderevoli fiex ġematu xur li ġejjin irridu namlu sforz biex naraw tassew kemm hemm bżonn ta' delegati Mbagħad fir-rigward ta' proċedura ta' uh, koerenza li toħroġ mir-regolament ukoll fir-rigward ta' mistoqsijiet u kwistjonijiet li jirrigwardaw il-kellim qed jaqra mm, u qed jaġġel wisq Il-Kummissjoni minħabba din il-proċedura se jkollha dritt illi kollha aċċess għal din l-informazzjoni fuq livell nazzjonali u reġjonali u dan se jimmina l-indipendenza ta' aġenziji tal protezzjoni ta' data nazzjonali u dan skont l-artiklu 57 u il-protezzjoni ta' data mhux se tibqa' koperta mis-sovranità tal-parlamenti nazzjonali għalhekk kollegi, sinjuri, Fil-rigward ta' dibattitu fil-Ġermanja, l-implementazzjoni pratikalità ta' din il-leġislazzjoni hija propju l-offol ta' diskussjonijiet li huma dejjin u nixtieq ngħidilkom fl-aħħar net illi jiena ma rridx, anzi jiena rrid nagħmel il-ment hawnhekk. Il-konklużjoni tiegħi hija li hemm bżonn li konna diskussjoni serja bejn il-Parlament Ewropew u daw parlamenti nazzjonali naraw x-konsegwenzi se jkollha din il-liġi l-ġdida naħseb illi ma nistawx imbassru se jkunu l-konsegwenzi f'dan il-moment fuq oqsma differenti tal-ħajja ta' ċittadini tagħna. Irridu noqogħdu attenti għaliex il-qattusa aġġelija friħom omja tagħmel. Uh, thank you very much, Stephen, and thank you for sticking to your time. Grazzi ħafna tal-lim xejt mal-arloċ u maqbis ċilħin. Alla volja l-interpreti kellhom diffikultajiet serji biex eh, iżommu miegħek. Nittama li l-interpretazzjoni, l-interpretu eh, Ingliża ħaqqa prosa ta' xamlet biċċa xogħol ta' sew eċċellenti laħqet miegħek. Issa, naddu għal kellima li miss eh, jisima Erika Mann, direttur manageriali tal-Facebook Ussa se tkellimna i. Thank you so much for your kind introduction and thank you for inviting Grazzi ħafna u grazzi tal-li sidintu l-Facebook biex jieħu sem f'din id-diskussjoni illum. Onorevoli membri, sinjuri, permettu li namel xiftit kommenti ġenerali qabel ma naddi għal eh, punti speċifiċi illi issemmew kienu fil-kwestjonarju ir revizjoni tad direttiva dwar protezzjoni tad data u tar-regolament ukoll għandhom il-potenzjal li faċilitaw l-innovazzjoni imma fl-istess ħin joffri li ċittadini iktar trasparenza u iktar kontroll uh, fuq l-internet. Il-Facebook jemmen li huwa possibbli li jkun hemm xi regolament dwar il-privatezza il-privatezza hija fil-qalba ta' dak kollu li aħna nagħmlu fuq il-Facebook u hemm tliet prinċipji li jmexxu l-programmi dwar il privatezza, trasparenza, kontroll u responsabilità li huma il-miżuri li jinsabu fil-regolament u saċertu punt anke fil-direttiva. Issa, il-mistoqsijiet li għamiltu intom jekk il-proposta ix se tnaqqas il-pis regolatorju amministrattiv għal kontrolluri tad data b'mod partikolari fil-kas tal-SMEs fil-proposta tagħha l-Kummissjoni qed iddaħħal rekwiżiti amministrattivi ġodda fuq il-kumpaniji kollha li għandhom iktar minn 250 eh, impjegati jew inkella dawk li jagħmlu monitoraġġ tal-utenti tagħhom. Per eżempju, eh, l-obbligu li jkun hemm dokumentazzjoni fuq l-operazzjonijiet ta' proċessar taħt responsabilità tagħhom, ġifieri peace konsiderevoli għall kumpaniji inklużi l-SMEs, dan huwa peace għall kumpaniji kollha Facebook jifem il-diffikultajiet illi il komissjoni u l-Parlament qed jiffaċċaw biex isibu bilanċ bejn li u tkabbir u joffru kol standardzolji ta' protezzjoni ta' data ma dana kollu u essenzjali li regolament propost fil-waqt li joffri livell ta' protezzjoni olja eh, eh, għall-utenti rridu narfu u koll li l-internet għaddu propju eh, fil-fazi embrionali tijaw u għalhekk ħafna modelli tan negozju u ħafna ta' għadhom qed jiġu sviluppati għalhekk hemm bżonn li niżguraw li l-leġislazzjoni li qed infasslu ma tagħmilx pis mhux meħtieġ fuq il-kumpaniji Ewropej, internazzjonali, kbar jew żgħar. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li mill-2010 eh, il settur tal-internet u l-qassam digitali kien importanti għal kulħadd il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Istati Membri kell darba qalu illi għallu illi l-ekonomija digitali tista' twassal iktar sostenibilità fl-impjegi u anki inklużjoni soċjali. Il-kumpaniji Ewropej huma eh, parti importanti minn din l-ekonomija fuq l-internet. Ħafna minn dawn il-kumpaniji li fuq l-internet illum huma Ewropej, Spotify mill-Svezja, mill Diesel, mill-Franza, Boga, mill-Ġermanja. mill franza boga mill ġermanja mill ġermanja u hemm ħafna kumpaniji oħra li wieħed jista' jsemmi bħal eżempju fis-snin li ġejjin kumpaniji żgħar kbar u ta' daqs medju se jkunu l-ispina ta' l-ekonomija Ewropea fuq l-internet. Issa, Facebook għandu x-xorti illi jaħdem ma' dawn il-kumpaniji li għadhom jibdew, qed jaħdem magħhom mill-lum. Aħna eh, interessati u koll li il-kumpaniji li għadhom jibdew ma ta' kwalità olja ħafna edin jużaw u koll il-Facebook biex jilħu iktar eh, klienti madwar id-dinja. Studju indipendenti minn Deloitte għantux li ħarġ fl-2012 f'jannar għal illi il-tħul li wassal Facebook mill-Facebook fl-Europa huwa 32 biljun euro. U dan jappoġġa 232 elf impik fis 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Għad eh, tieni mistoqsija dal-one stop shop kif se jkollu impatt fuq il-liġijiet tal-istati membri fuq id-drittijiet tal-suġġetti tad-data, kif nistgħu nigarantixxu illi deċiżjonijiet ikunu inforzabbli fl-istati membri tal-residenza tal-suġġetti tad-data il-mekkanizmu tal-one stop shop se jgħadwasal l-iktar armonizzazzjoni fil-leġislazzjoni u se joħloq ukoll iktar armonija legali u privatezza ta' data dan se jgħinna biex innaqsu wkoll il-differenzi bejn il-reġimi tal-protezzjoni tad data eh, nazzjonali u se jiffaċilita wkoll il-protezzjoni u l-flus ta' dejta eh, personali fil-fiħdan l-Unjoni Ewropea u anki l lin minna. Issa lura għal dak li kont qed ngħid dwar l-SMEs u s-settur digitali il-suq waħdin Ewropew diġitali se jkun propju il mutur il li wassala l irkupru ekonomiku fl-Ewropa u l-one-stop shop se jgħin biex tissaħħaħ din ix-xejra iċ-ċifri li semmejtilkom minn Deloitte ħanerġa' ngħidilkom ċifra oħra mill-European Policy Center. Il-European Policy Center għal per eżempju illi il-suq intern Ewropew digitali se jizwassal għal zida fil-GDP ta' 4%. fil-100. Jiġifieri 500 biljun euro fuq perjodu ta' 10 snin. Irridu noqogħdu attenti b'dawn iċ-ċifri għaliex ovvjament dawn jiddependu uh, fuq kif qed tkun qed tiżviluppa l-ekonomija Ewropea u kif se jiżviluppaw is-swieq imma naħseb xorta waħda dawn huma ċifri interessanti. Għallek taħt il-mekkanizmu tal-one-stop shop Uh, se jkun hemm benefiċċji għall smes fl-Ewropa u uh, jkun hemm ukoll inkoraġġiment għal um, dawn in-negozji. Da se wassal ukoll għal ifrankar ta' flus għal negozji li Sinjura Redding għaltinna illi huwa stmat għal 2.3 biljun euro kull sena. Hemm għandu l-potenzjal ukoll illi joħloq l-inċentivi xir għal organizzazzjonijiet internazzjonali biex jistabbilixxu uh, fl-Ewropa u Jiġifieri jkun hemm iktar interess fl-Unjoni Ewropea madana kollu huwa importanti illi aħna nifmu li din is-sistema tal-one-stop shop se taħdem biss jekk ir-relazzjoni bejn l-Awtoritajiet Nazzjonali Protezzjoni tad-Data u l-ekk imsejħa eh, awtoritajiet superviżuri li huma marbutin mal istabbiliment ewlieni ta' fejn tkun bbażata l-kumpanija għandhom bżonn ikunu definiti kif imiss Aħna mħasba li hemm ħafna artikli fl-abbozz tar-regolament li għandhom nejn jimminaw il-seta tal-DPA tad-Data Protection Authority. U għalhekk għandhom nejn ukoll joħolqu inċertezza legali għan negozji u ma jkunx hemm laqas eh, linji ta', sensa responsabilità għaċ-ċittadini għalhekk forsi tamil il-Parlament jara ħaresejn il mekanizmu ta' konsistenza kif inhu definit u eh, forsi jistaw joħorġu xi rakkomandazzjoni biex dan jissaħħaħu jittejjeb. Natikom xi idejat dwar Facebook, aħna jna stabiliti fl-Irlanda mill-2010, eh, aħna regolati mill-Komissarju Protezzjoni ta' Data fl-Irlanda, kemm il-darba aħna tajna prova li aħna lesti li nissodisfaw l-obligi kollha tagħna fir-rigward tal-privatezza. Ovvjament dan għamlu ħid fit kemm meta jkun possibbli mal-Awtorità Irlandiża protezzjoni tad-data. Facebook dan l-aħħar kien suġġett ta' eh, verifika dettaljata mill-Data Privacy Authority fl-Irlanda. Il-verifika kienet involvi tliet xhur ta' eh, eżami rigorus u Facebook kellu mhux biss eh, jirrispetta il-liġi irlandiża għal protezzjoni tad data ma jimxi skont il-prinċipju tagħha mbagħad wara kien hemm sitt oħra ta' xogħol konġunt fl-implementazzjoni. Aħna nilqaw il-konferma mill-DPA Irlandiża fil-rapport tagħha li ħarġetu f'Settembru li Facebook wera li u impenjat mal-responsabiltajiet Ewropej għal protezzjoni ta' data fuq sma fejn il-DPC Irlandiż irrakkomanda bidliet aħna qed nagħmlu sforzi biex nerġgħu nissodisfaw l-istennijiet tagħhom għad baqgħna ftit ġimgħat eh, biex eh, naġġornaw ruħna u naraw li nkunu konformi waħna eh, ħerqana issa illi namlu da kollu li għanna namlu qabel ma tal-inna l-iskadenza. L-aħħar punt li rrid nagħmel jirrigwarda il-punt ta' kif nissan nizguraw li leġislazzjoni se tkun eh, iżżomm il-pass ma' l-iżviluppi teknoloġiċi, ġifiri privacy by design, privacy by default, etc. Facebook jemmen li l-industrija għandha titmexxa mill-prinċipju ta' privacy by design meta jkunu qegħdin ifassu prodotti u servizzi il-privacy by design ma jqisu by anzi privacy by default ma jqis biżejjed in-natura speċifika ta' servizzi ta' network soċjali fejn in-nies jidħlu jissieħbu fihom biex eh, jkollhom eh, ikun jistgħu jikkuntattjaw ma' nies oħrajn dawn huma parti mill-prodott u l-raġuni għalfejn ħafna nies jidħlu fuq Facebook iktar u iktar aħna nemlu li l-utenti tagħna għandhom ikollhom huma l-kontroll dwar kif għandhom ikoll jagħmlu kuntatt ma' persuni oħrajn u jaqsmu informazzjoni. Għalhekk aħna fassanna sit tal mod sabiex il-persuni jiddeċidu huma x'għandhom ma' min jitkellmu il-setting tal-livell ta' privatezza, eċetera, eċetera, dan il-kontroll. Uh, huwa għandu l-appoċ ukoll ta' odot partikolari illi l-utenti jistgħu jużaw biex eh, inniżlu d-data u anki ibidlu d-data li jkunu tellaw fuq il-Facebook, jiġifieri jistgħu ibidlu s settings ta' privatezza u eh, iħarsu eh, anki saħan sitra iħassru l-informazzjoni kollha li jkunu għamlu fuq Facebook aħna natu informazzjoni u koll l-utenti, najdu l-om eh, kif għandhom jamlu um, l-utenti biex meta jirreġistraw propju biex jizguraw illi huma qegħdin jagħmlu kuntatt ma' persuni li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħhom u jkunu jafu kif għandhom jaġġustaw is-settings ta' privatezza tagħhom fil-ġejjieni. Imma ma rridx ninsa punti ieħor li huwa importanti aħna nemnu illi il-settings għandhom ikunu skont l-età għalhekk eh, fil-settings tal-bidu huma iktar qawwijin il-minuri huma esposti għall-udjenza ħafna iktar eh, limitata, għandhom inqas viżibilità u għallek il-profiles tagħhom ma jinstawx jinsabu fuq il-search engines pubbliċi sakemm ma dawn jgħalqu 18 sena aħna namlu parti mill-inizjattiva għall-autoregolazzjoni biex l-internet isir post iktar sikura tfal. Uh, privacy by de design is a welcome approach in the sense that it does not dictate what technology u għahna laqas ma niddeċidu x'tip ta' teknoloġija għandha tintuża biex noffru livell li ta' protezzjoni għall-utenti. Dan huwa l-uniku mod kif aħna nistgħu niżguraw l-leġislazzjoni se żżomm il-pass mal iżviluppi teknoloġiċi billi niżguraw il-prodotti u s-servizzi ġodda jinbnew eh, fid-dawl tal-implikazzjonijiet kollha tal-privatezza. Grazzi. Thank you, Erika, for your contribution. Thank you. Thank you. Um, well, grazie, grazie. To introduce to you um, our next. Huwa pjaċir li nilqa l-Kummissarju għal protezzjoni tad data l-libertà tal-informazzjoni f'Berlin fil-Ġermanja, sur Alexander Dix. Grazie tal liġejt noddilek il-mikrofonu. Grazie għall-introduzzjoni tiegħek huwa privileġġ li nindirizza lill membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali għandi għaxar punti u l-aħħar rimarka x'nippreżentalkom. L-ewwel nett il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-protezzjoni tad-data da tal-mira li tiżgura li kunem livello li ta' protezzjoni tad-data personali madwar l-Unjoni. Din il-qawa Ovvjament u hemm konsens fuq dan naħseb iżda direttiva 95-46 kienet tajt fil-premessa 10 l-approssimazzjoni tal-liġijiet l-istati membri m'għandhomx jirriżultaw f'tnaqqis tal-protezzjoni tal-istess liġijiet. Naħseb l-istess għandu japplika l-armonizzazzjoni permezz ta' regolament u dan għandu jkun mistqar u ċarat espliċitament fit-test ta' regolament. Biex intikom eżempju li diġa semma minn kellima qabli naħseb iktar flessibilta hija meħtieġa l-istati membri f'ċertu oqsma u speċjalment fis-settur tal-impjiegi. Mhux biss f'dan is-settur iżda speċjalment f'dan is-settur. L-artiklu 82 tal-abbozza regolament fl-opinjoni tiegħi huwa dejja wis u vak wis fl-istess ħin għaliex l-istati membri għandhom din l-għażla biex jilleġizlaw fis settur tal impjiegi biss fiħdan tal-limiti ta' dan ir regolament Fil-Ġermanja u Stefan Bayer semma Dan hemm liġijiet u ftejmiet kollettivi li qegħdin fisseħ li jprovdu l-protezzjoni tal-impjiegi u dawk li applikaw l-impjiegi. Parzjalment imorru l lin mill-livell ta' protezzjoni li hemm fir-regolament. Mhuwiex ċar jekk dawn ir-regolamenti u ftehmiet jibqgħu fisseħ wara l-adozzjoni tar-regolament l-leġislaturi Ewropej m'għandhomx naqsu din il-protezzjoni għaliex l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-protezzjoni tad-data m'għandhomx waslu biex naqsu iżda jtejbu il-protezzjoni u jiena naqbel ma dak li qalet Nadja Hirsch dwar eh, protezzjoni standard minima li għandha tkun il-messaġġ ċar tal-artiklu 82. Dan mhux bħalissa u għandna niċċarawh. It-tieni punt għal dispozizjoni speċifiċi għall SMEs nista' nifhem il-punt min-naħa tal-Kummissjoni biex ikun hemm dispożizzjoni apposta għal dawn l-imprizi speċjali iżda jiena jidirli li numru u l-ċezzjonijiet għall smes huwa wis estensiv biex intikom eżempju prattiku din hija l-protezzjoni ta' tfal qed nitkellmu fuqha Jekk wieħed jaqbel li għandu jkun hemm dispożizzjonijiet apposta għal proċessar u trasferiment ta' data ta' tfal, ma nistax nara ġustifikazzjoni għala għall SMEs għandu jkun hemm miżuri speċjali li jiġu adottati għal kwistjoni li jkunu obbligati li jkollhom konsens verifikabli kif hemm artiklu 8 paragrafu 3 tal-abbozza regolament. Il-limitu ta' 250 impjegat għall-uffiċjali, bħala uffiċjal ta' protezzjoni ta' data, tidir kemm xej stramba, din twassal ħalli kumpanija li tipproduċi l-azzar, per eżempju, li t-impiega 250 ħaddima fil-qasam tal-azzar u u żewġ impjegati għall protezzjoni ta' data l infurzarti tiegħu. Obbligati li jkollhom uffiċjali ta' dan it-tip iżda l-uffiċċju ta' professjonisti ġenerali li t-proċessa data f'ħames impiegate, per eżempju, ma tkunx obbligata li kollom uffiċjal ta' dan it-tip. U t-tielet punti issa jirreferi għad definizzjoni tal-kontrolluru proċessur. Nil-għaw il-fat li la bosta regolament talmet il-lezzjoni minn kasta Swift u mill-artiklu 24 hemm l-introduzzjoni ta' kontrollur konġunt, iżda fl-artiklu 22 u 28 jider li eh, ċajpru il distinzjoni bej kontrollur u proċessur għax jitkellmu dwar ir-responsabilità tal-kontrollur fl-artiklu 22 imma fl-artiklu 28 imbagħad id-dokumentazzjoni tiġi preskritta għal kontrolluri u għal proċessuri għall operazzjonijiet kollha ta' proċessar taħt ir-responsabilità tagħhom taħt il-liġi kurrenti ta' protezzjoni tad data il-proċessur huwa meqjus legalment li jkun parti mill-kontrollur u għalhekk m'għandhom l-ebda responsabilità tagħhom stess, għandhom dmirijiet iva, imma wieħed jista' jiddiskrivija bħala lobby drafting. Għalhekk nilqa' il-leġislazzjoni f'dan il-kuntest, dak li huwa meħtieġ huwa responsabilta li ma tevaporax fil-kuntest u rabta ma kontrolluru proċessuri. Per eżempju, fil-xenarju ta' cloud computing. Il-raba għaj, il-marketing dirett, nemmen li dan għandu jkun ibbażat fuq konsens informat, opt-in, uh, marketing ta' permess, ta' permess li ma jistax jitqisu bħala xaħġa ovvja hawnhekk għaliex kwalinkwa tip ta' proċessar ta' data mingħajr bażi legali alternattiv taħt l-artiklu 6 ta' regolament ma japplikax u għalhekk jiena nipproponi li nħassru l-artiklu 19 paragrafu 2 u l-premessa 57 kollek emmi. Dan jirrestringi il-profiling b'mod iktar wiesa. Il-ħames punt tiegħi dritt li wieħed ikollu d-data tiegħu bil-pseudonimu Il-professur Sammadan qabel huwa regolament introdott u għodda importanti ta' privacy by design. Is-sitt punt rabta bejn ir-regolament u id-direttiva tal-privatezza elettronika. L-artiklu 89 għajem iktar mistoqsijiet mill-li wġibom huwa eżempju ta' delinjazzjoni mhux biżejjed bejn il-qafas ġenerali u l-leġiżlazzjoni sekondarja speċifika fuq il-data personali. Huwa punta minn semmiħ li l-partijiet me regolamenti semmu affarijiet speċifiċi u problemi speċifiċi tal-internet iżda direttiva tal-privatezza elettronika mhix ċara bizzejiet u għalek għandu jkun hemm mod aħjar biex jew jintegraw ir-regoli tal protezzjoni tad-data, l-komunikazzjoni elettronika kollha kemmi, kompitu diffiċli dan narfu jew inkella li jsibu delinjazzjoni iktar ċara fid-dispożizzjoni. Is-seba punt dan is-sema mid-delegazzjoni Spanjola iktar kmini rabta bejn ir-regolament u tabelħa direttiva minnaħa u minnaħa l-oħra l-liġijiet ta' libertà tal-espressjoni eżistenti fl-istati membri li għandhom jiġu ċarati. Palissa, dan qed isir biss f'premessa u jiena favur bisħieħ li jkun hemm dispożizzjoni ċara eh, ta' natura ġenerali fit testa regolamentu direttiva. Dan għandu jaqsam mhux biss mal-pubbliku iżda anke mas-settur privat. Stati membri tiżidu trasparenza u l-aċċess għall-informazzjoni kull ma jmur. Jiena nisma li hemm proposta mill-Finlandja li għandha tasal għal dispożizzjoni bħal din li tispjega din ir-rabta u jiena nappoġġa bisħieħ proposta bħal din. It-tmien punt tiegħi Il-Kummissjoni Ewropea semma qabel dan li qed ikollha rwol ta' dominatur f'dan il-regolament nafu li hemm qatt apposta minn naħa tal-Kummissjoni iżda anki fir-rwol tal-mekkaniżmu ta' konsistenza. Minn flok nemmen li elementi essenzjali rridu jkunu determinati mill leġislatur Ewropew u mhux il-Kommissjoni waħda. Min tal-inqas il-Bord ta' Ewropew ta' Protezzjoni tad data li ikollu jett qabel ma jiġu adottati atti delegati u l-artiklu 29 incidentalment adotta dokumenta ħidma estensiv wiesa li analizza il-dispożizzjonijiet li jiprovdu għall-atti delegati u li jamlu proposti prattiċi dwar kif din il-problema tista' tiġi solvuta. Nirreferikom għal dan id-dokument, preferibilment il-Kummissjoni, skont il-dokumenti li bħalissa, mux qed iżomm konformità mal-orti tal-ġurisprudenza mal-autoritajiet konċernanti. Id-disa punti għaj jitkellem dwar l-Aġenzija u d-dispozizjoniet tal-One-Stop Shop, nemmen li dan il-punt ta' kuntat wahdini bħala filosofija hija fattibli biss tal-imot li din l-Aġenzija tkun autorità mexxejja, ewlenija u l-oħrajn li jiddevjaw minn istati membri li jkunu kapaċi jgħatu pariri lil din l-awtorità fuq regoli speċifiċi ta', ta protezzjoni tad dejta li ma ġewx armonizzati. Hemm kunu onesti, dan l-abbozz ta' regolament ma jeksibx armonizzazzjoni 100% dejjem ser ikun hemm oqsma bħal liġi tal-impigi jew tal-kompetizzjoni oqsma oħra tal-liġi fejn hemm regoli speċifiċi ta' protezzjoni tad data u dpas nazzjonali rridu jkollhom l-opportunità li jinfluenzaw dak li tipproponi l-awtorità ewlenija għalhekk mhix solvuta mill-mekkaniżmu ta' konsistenza. l 10 punti għaj huwa l-pożizzjoni tal-DPAs Nemmen li l-artiklu 34 fuq l-approvazzjoni u konsultazzjoni minn qabel twassal għal diffikultajiet fil-DPAs nazzjonali. Palissa qed naraw li m'għandhomx riżorsi biżejjed f'ħafna stati membri u din is-sitwazzjoni ser tkompli tiżdied ġala darba l-artiklu 34 jiġi adottat kif inhu bla bidla. Jiena mhux konvint barra minn hekk li d-idea li nagħtu rimedi għal suġġett tad-dejta biex ikun jista' jressaq kawża kontra l-entitajiet oħrajn jew awtorità oħra li tkun qed tagħmel kawża kontra DPA oħrajn ta' pajjiż ieħor hija l-aqwa soluzzjoni Ma naħsibx li din hija soluzzjoni tajba, anzi jiena nappoġġa li jkun hemm eh, timbri u ċertifikati f'dan ir-rigward. U l-artiklu 39 għandu bżonn titjib. L-aħħar rimarka tiegħi minkejja li la bosta regolament huwa neutro teknoloġikament jiena nappoġġa proposta li għamel il-professur Spiro Simitis li l-Parlament bħala leġislatur irrid iqis eh, b'serjetà sunset clause għaliex dan din is-sitwazzjoni mista tibqa' ma tinbidil għal 20-30 sena, hemm każ ċar li nistgħu nikkonsidraw mhux biss l-evalwazzjoni iżda anke sunset clause. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you very much, Alexander. I couldn't help noticing that. Grazzi, kompli Sur Kelly. Smajna mill-kellim ta' qabel ta' Facebook, un um tkellem il-kellim ta' wara, eh, nizlu il-blinds u forsi privacy by design, min jaff. Issa l-kellimni nis Armin Dutin li t reprezenta l-Ekosok, il-Kumitat Europo Ekonomiku Soċjali. Nadilek il-mikrofonu, grazzi. you very much. Uh, I will speak in German. Grazzi, ħan kellem bil-Ġermanis. Ħejjejt xi slides. Jiddispjaċini li minħabba restrizzjonijiet ta' ħin ma stajx nagħmel prezentazzjoni tiegħi bl-Ingliż. L-ewwel net ktibta bil-Ġermanis u għalek ħan nitkellem bil-Ġermanis. Grazzi ħafna għall-istedina ta'kom. Xorta bil-Ġerman. Für di Verort. Għan nitkellem fisem l-Ekosok fej jena kont membru tal-grupp ta' studju fuq regolament. L-Ekosok ma ġiet konsultat fuq din id-direttiva Jiena ħanitkellem ukoll mod partikolari mill-punt di vista tal-kwistjonijiet marbuta mal impiegi Ħafna mill-punti li semmejt ħajkunu adottati mill-ekosok u jiena għamil punt billi nsemmihom il-ġdid. Nittamel kollox qed jaħdem issa. ħafna mill-punti diġa semmow minn kellima qabli, speċjalment is-sur Dix minkejja li ma qabilniex il-punti minn qabel, nixtieq najdelkom, Punt li laqatni huwa li il-protezzjoni tad-data dejjem irid ikollha privatezza li tingħata importanza iktar minn affarijiet oħra, mod partikolari ir-regoli tas-suq waħdini. Fil-leġiżlazzjoni tal-1995 hemm żewġ tipi, kien hemm żewġ tipi ta' legislazzjoni li kien fuq livell indaqs. Iżda hemm problema b'dan għaliex jekk ikollok dan il-livell indaqs, imbagħad il-protezzjoni tad-data bħala definizzjoni ma jistax ikollha rwol ewlieni u għalhekk il-qorti kostituzzjonali Ġermaniżi Ġermaniża bil-sentenza fuq dan il-ċensiment eh, kella raġun il-protezzjoni tad data fil-Ġermanja għanda dan il-rwol awlini l-ekosok għal fl-opinjoni tijaw li dritt għal protezzjoni ta' data personali ma tistax tiġi ristretta.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 naraw dan ir-regolament bħala għażla bħala mm, strument legali eh, ta' għażla li tista' tażlu. s sur Majer u s-Sur Dix saħu numru ta' problemi skontom. U kwistjoni hija l-regoli eżistenti nazzjonali ħaj jibqaw jgħixu war lilin mill-ambitu tal-artiklu 82 sissa l-opinjoni tagħna tal-proposta tal-Kummissjoni hija li misser twassal għal standard aħjar u aħna naraw li hemm problema wkoll fil-kwistjoni mal-qorti li kollha ġurisdizzjoni fil-każ ta' regolament li jiġi adottat tkun l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, l-ICJ, jew inkella l-Qorti Kostituzzjonali Nazzjonali jistgħu jkompli jaqdu rwol tagħhom. U kif qedtilkom, l-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża għandha post ewlieni għall protezzjoni tad-dejta. U għalhekk aħna nħossu li jkun aħjar li jkun hemm direttiva li tkun istrument legali tal-għażla fuq il-protezzjoni tad-dejta iktar mill-regolament. Aħna nħossu li żewġ direttivi jkunu aħjar mill-regolamentu direttiva. Iżda minn tal-inqas jekk dan ma jkunx possibbli, u dejjem fidejn il-leġislatur Ewropew tkun problematika ħafna fil-kontest tal-artiklu 82 kif kienet jgħid is-Sur Dix. Hija l-proposta tal-Kumitat Ewropew Ekonomiku Soċjali li regolament jintuża bħala bażi biex bekk li jiġu permessi regoli stretti l istati membri ridu eh, ikunu e, jistaw jaddu leġizlazzjoni speċifika fuq per eżempju affarijiet bħal data personali fil-qasam tas saħħa fejn l-affarijiet ikunu wis ġenerali. Kif naraw fil-regolament, aħna nilqaw il-dispożizzjonijiet fuq il-konsens u għawnek ma naqbelx ma' Sur Majer li s-soltu naqbel miegħu. Aħna tal-fema li fl-artiklu 7 fil-premessa 25 u 34 il-Kummissjoni resqet proposti tajbin. Iżda hija rabta ta' dipendenza mhux ta' livell indaqs. Aħna għalhekk ansjużi dwar id-diskussjonijiet fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill sa ċertu punt għaliex aħna mħasbin dwar ir-rabta dwar din ir-relazzjoni li tinqeleb ta' taħt fuq. Nħabba fek. Hemm proposti li qed jiġu mfasla bħalissa li l-este biex jiġu mfasla bħalissa biex bekk donna tinħalaq eh, lok fej dak li kun ikun jista' jekk ma jidħolx mill-bib jgħaddim it-tieqa biex jidur mal-konsens fuq il reazzjoni tal-Kunsill. Qed tmorru li inwis slides. He Doesn't want this. I don't know. Jetzt. Um, das Thema des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Mela. L-uffiċjal ta' protezzjoni ta' data fil-kumpanija f'limitu ta' 250 impiegat 60% jaqgħu barra mill-ambitu u għalhekk jiena nistaqsi x'inhu l-punt ta' dan kollu jekk ħafna nies ħajġu esklużi. Użajna ċifri ta' Eurostat biex noħorġu b'dan iħsib, Rajna le x'daqs ta' kumpaniji jaħdmu fihom iċ-ċittadini fl-Ewropa u fl-Ewropa 90% tal-uffiċjali eżistenti ta' protezzjoni tad data fil-kumpaniji jiebu għal kollox. U ma stax ikollok leġizlazzjoni ġdida li teħles ħabta u sabta mill-benefiċċji tal leġizlazzjoni eżistenti. Barra minn hekk hemm xi ħaġa oħra li hemm bżonn garanzija għaliha. Taħt l-ebda ċirkostanza l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għandu jiġu diskriminat kontrih għandhom ikunu mħarsa minn kwalinkwa l ġusta meta ikunu temmu ix-xogħol tagħhom bħala uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta l-istess japplika għal ehm, gruppi u kunsilli ta' ħidma rrid ikollhom lok għal taħriġ modi differenti ta' kif nistgħu nindirizzaw dan hemm limitu ta' 20 li għanna li jgħat fisseħ fil ġermania għanna palissa fil ġermania iżda tistaw tużaw ċifri differenti. Il-proposti tal-trade union Germanisa għalu l nużaw 20 mentri l-ħaddieħor qal li nużaw l-istess limiti għal rappreżentazzjoni tal-ħaddiema. Id-data fuq s saħħa l-użu u l-proċessar ta' dawn parsa lejn il-possibilità li wieħed jitkeċċa fuq bażi ta' ta' invalidità din irridu neħelsu minna u fil-proċess tal-sobija tal-trade unions, il-data biometrika, testijiet tal-alkohol, testijiet ta' drogi, affarijiet bħal dawn irridu jiġu imħarsa. Il-kwistjoni mbagħad ta' regolament vis-a-vis eh, direttiv ifeċċa hawnhekk ukoll. Is-ħin qed jiskadili u għalhekk irid naqbes ċertu slides. Irrid ikun hemm drittijiet ta' trade unions, rappresentanza rappreżentanza tal-ħaddiema, l-prinċipju ta' punta kuntat waħdina ma jridx wassalna f'sitwazzjoni fejn ir-rappreżentanza tal-ħaddiema tiddajjef u fejn ir-rwol tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta f'kumpanija ikun dajjef. Ovvjament fejn ir-regolament Ewropew kieku kellhom ikun eh, jagħmel standards għolin ma jkunx hemm biżgħat iżda jiena nissuspetta l-leġiżlazzjoni proposta fl ambitu Ewropew hija iktar dajfa minn dik li teżisti bħalissa fl-Istati Membri Ewropej. Għanna naraw rwol akbar għal kunsilli tal-ħaddiema, il-rimedju kollettiv aħna narawha kemm xejn differenti meta mqabbel massur Majer Aħna nħossu li l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur għandhom ikunu involuti wkoll. Barra minn hekk, il-konfederazzjonijiet ta' trade unions għandhom ikunu permessi li waslu azzjonijiet għal rimedju kollettiv. Għafas il-buttuna darba għala panegirku. Nista' ngħidilkom jien slides. Il-privileġġi għall SMEs ma naqblux eh, ftit mal-kellima qabilna qabli fl-opinjoni tagħna aħna ma narawx għala 250 impjegat għandu jkun il-limitu. Iċ-ċifra nistabilixxu hawnhekk. Aħna naraw li hemm ħafna ħaddiema li qed jitilqu barra mill-Ewropa, qed jiġu indirizzati u allokati minn kumpaniji fimħawi oħrajn, il-leġislatur Ewropew għandu jwaqqa' darba l dejjem din il-liġi li qed dak li jkun qed tidur magħha dan il-mod. Grazzi il-kellima li miss Frederick Borgesius möglichst diese 10 Minuten einzuhalten. L-istituzzjoni għal-liġi eh, fuq l-informazzjoni mill-Università tal-Amsterdam. Zom ma laxar minuti tijak għalix għanna erba mistoqsijiet mill- mill-kamra u l-interpreti edin maħna biss għal 7 Good evening, ladies and gentlemen. Warna f'sinar tajib sinjuri naf li jtisir il-ħin, ħan iprofa nżom la farijiet naqra sempliċi, ħan namel zewċ punti jena. Waħd, punt, l-ewel punt huwa għara tekniku, t-tieni punt huwa faċli. Oh, the first point is, um, I would like to see the... Mela l-ewel punt jiena nixtieq id-definizzjoni ta' data personali tiġi irranġata ftit sabiex tkun data li, tis, li sabiex data li tista tiġi użata biex tażel persuna għandha taqaf taħt l-ambizzu tal-regolament anka jekk il-kumpanija matriċi ma tistax torbot isem ma dik l-informazzjoni. Issa, il-punt tekniku mbagħad niddiskutih f'aktar eh, dettal. U t-tieni punt huwa faċ ħafna tbaxxux ir-rekwiżiti għal kunsens. Ġveri rekwiżiti għal kunsens fil-regolamentazzjoni li hemm bħalissa importanti ħafna. Issa fuq l-ewwel punt. Id-definizzjoni tal-data personali hija importanti ħafna eh, għaliex jekk l-informazzjoni mhijiex fil-fatt data personali ir-regolament ma japplikax. Ma nafx jekk tistax taraw slide iżda eh, il-messaġġ tiegħi huwa bażikament dan. Informazzjoni tista' tiġi użata biex eh, tażel persuna, tidentifika persuna anka biex tidentifika persuna fi grupp ukoll għandha tiġi konsidrata bħala data personali. U probabbilment bħalissa din diġà hija l-interpretazzjoni it-tajba tal- ta' direttiva dak li qegħdin eh, jappoġġaw l-artiklu 29 ilhom snin jgħidu dan mod konsistenti. Iżda sa fejn jien ma hemm ebda eh, sentenza minant xi orti olja jew suprema. Iġbi ikun tajjeb jekk nispeċifikawa eh, fil-regolament. Ġvi, iżiet natu enfisi mill-li dimensjoni ġdida. Issa, għalfet namel dan il-punt tekniku ħanati ftit eżempji biex nuru kif taħdem fil-prattika. Hemm ħafna attivitajiet ta' proċessar ta' data moderni, partikolarment fluq l-internet li waslu għal eh, profili dettaljati ħafna individwali li verament huma dettaljati. Iżda il-kumpaniji jista' jkun li ma jkunux iridu jew ma jkollhomx bżonn l-isem ta' persuna sabiex ikun jistgħu jagħmlu dawn il-profili verament id-dettaljati li jaqqas biss kienu possibbli 10-20 sena permezz ta' dan l-isem. Eżempju tipiku hija il-riklamar immirata l-imġiba, ġviri kumpaniji jistaw jitolbu eh, l-informazzjoni ta' huma eh, kif eh, jamlu surfing fuq l-internet jew inkella dak li jibatu fuq it-Twitter il-kumpaniji kun jistgħu jisegu din l-imġiba, pereżempju permezz ta' cookie jew inkella xi apparat tal-marki ta' swami jew inkella xi ħaġa ta' identifikazzjoni fis-smartphone dawn huma teknoloġiji li jeżistu bħalissa waħseb wara 10 sin oħra x'ħajkun hawn. U dawn il-profili palma qed jistgħu jkunu dettaljati ħafna. Jiena il-bira eh, tqajt ma eh, kumpanija li toffri lil min jagħmel riklam li jażlu bejn 70,000 attribut individwali kull profil. Iżda Iżda ebda negozju partikolari ma jrid jiġi eh, imwaqqaf iżda jekk dawn il-profili jaqgħu barra mir-regolament, allura m'hemmx regoli li jleġislawhom. Jiġri jekk dawn il-profili jkunu fiħdan il-regolament, għall-inqas ikun hemm dawn ir-rekwiżiti ta' konsens, trasparenza, sigurtà raġonevoli, eċċetera. is slajt turi xi informazzjoni li ġibt minn kumpanija ta' mirar tal-imġiba, dak li jur jgħidu eh, profil anonimu ma jfissru pseudonimu u jieħdu nota tal-età, ta' tfal, per eżempju, li jafu fej joqgħod, jafu li jagħmel madwar 150-160 elf dollaru, e, jafu x-xogħol jagħmel, dan kollu huwa informazzjoni provduta. L-unika ħaġa li m'hemmx hija l-isem. Ridin kienet e, eżempju li din għandha taqa' taħt ir-regolament tal-profil. Eżempju ieħor ta' kif profil bla isem jista' jidher, immaġinaw u din tiġi ħafna. Immaġinaw li kumpanija tal-marketing, tal kommercializzazzjoni kollom aġġornament tal-informazzjoni eh, tal-lokazzjoni ġeografika fuq is-smartphone, palissa din taħdem ċertu smartphones imma hemm prodotti oħra li jista' jkollhom iċ Jekk ikunu jafu il-din tip ta' informazzjoni ma mhux l-isem xerta waħda jistgħu jagħmlu mappa bħal din. U forsi kollhom kuntratt mal-kumpanija li rajna qabel ġbir nżidu 7000 eh, eh, attribut għal dik dak il-profil, ġifiri, palma qed ngħid din mhix proibizzjoni iżda hija kwistjoni ta' regoli ta' proporzjonalità ġenerali li japplikaw f'dawn it-tip ta' profili li m'għandhomx l-isem. Mela dak kważi t-tmim tal-ewwel punt. Iżda d-dettal wieħed li rridu nsemmu Il-premessa 24 bażikament eh, tiddeskrivi dawn it-tip ta' profili li jena għadni kif semmejtilkom u diskrivejtilkom ġifier premessa 24 tajt eh, mux eżatti eżatti kelma b'kelma li l-individu jistaw jiġu assoċjati ma' identifikaturi online bħal cookies. Dawn jistaw ħallu traċċi li jistaw jintużaw mbagħad biex joħolqu l-profili tal-tagħhom. Naqbel bisħieħ iżda jiena nippropon li mbagħad l-aħħar sentenza inneħħuha Għalix taħar sentenza forsi tista twassal għal konfużjoni u din ġiet miżjuda biss ftit ġimat qabel din il-proposta kurrenti ġiet maħruġa. Ġvijem ħafna lingwaċ li jistajħawat, l-axħar sentenza qed iżid speċ sfumatura ma jina nipropon l-neħwa. more technical point. Um, data or information that can be used to single out Dak kien il-punt tekniku dwar xin l-informazzjoni li tista' tintuża biex identifika persuna u li din għandha tippoġġa taħt il-regolament. Din mhix xi ħaġa rivoluzzjonarja li dawk li jappoġġaw l-artiklu 29 ilhom jgħidu. U tieni parti hija verament faċli. Tbaxxux ir-rekwiżiti għal konsens E, palissa il-regolament jgħid li għandu jingħata b'mod ħieles, mod speċifiku, b'mod informat, importanti ħafna, u ovvjament li l-kunsens irid ikun indikazzjoni ta' xewqat tal-persuna. Dan jagħmel ħafna sens. Iżda naf li kien hemm min issuġġerixxa li eh, silenzju skiet jew inkella noqas ta' attività wkoll tista' tiġi konsidrata bħala kunsens jew b'mod ġenerali għandha tiġi konsidrata bħala kunsens fuq l-internet. Le, din ma taħdimx taħt il-proposta ta' bħalissa u jina naħseb li jekk għandha tkun. Mela jekk ir-rekwiżiti jinżammu kif huma, ġifiri mbuttuna eh, fil-parti tisfel tal-website li jekk t-klikka fuqa tajt jekk tkompli tuża dan is-servizz wara tibdil għat termini l-kondizjonijiet tagħna jfisser li inti aċċettajt dawn il-termini l-kondizjonijiet eh, ġodda u din hija kwotazzjoni preċiża din ma taħdimx taħt il-proposta ta' palisa u m'għandix taħdem. Jiena naħseb li r-rekwiżit m'għandux jiġi mm, mm, mbaxxa. M'għandux jonqos dan ir-rekwiżit. U dan huwa enfasizzat ukoll fil-premessa 26 li jgħid bażikament li Eh, is-silenzju jew nuqqas attività mhuwiex kunsens. Għal darboħra, zommu dan kif inhu, hekk għandu jkun. Mela biex nikkonkludi, L-ewwel punt huwa forsi naqriżiet ikkumplikat, informazzjoni tista' tintuża biex eh, tażel persuni anke issegwi persuni jew timmira persuna għandha taqa' fiħdan l-ambitu tad-definizzjoni. U għalek għanda taqaf dan l-ambizzu ta' regolament u t-tini punti għaj uwa jekk joġobkom tbaxxux il-rekwiziti għal kunsens. Nishtiq nirringrazzjakom għall-attenzjoni ta'kom. Jekk ma jkunniex l-opportunità niddiskutu l-affarijiet hawnhekk fil-panel jiena lest li n niddiskuti l-affarijiet magħkom anke permezz tal-email. Grazzi. Uh, thank you very much, Frederick, for some food for thought there for all of us. Grazie ħafna, Frederick. Tajtna ħafna affarijiet li nistgħu naħsbu fuq u issa eh, nixtiequ ninvolvu lin nies li ġew jisimgħuna u li xiequ jistaqsu mistoqsijiet eja naddu għal rappreżentant mill-Bundestag Ġermaniża Konstantin Van Notz. M'għandek xi siet minn żewġ minuti. Nispera li tu minqas. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Grazzi għal eh, dawn il-kontribuzzjoni verament interessanti ħan nitkellem fil-qosor għax anka sar il-ħin. L-ewwel qed nixtieq ngħid mod ċar li aħna verament nilqgħu l-idea li ir-regolament jorbot ma' kumpaniji mhux Ewropej ukoll. Partikolarment għal dawk li huma social networks u l-attivitajiet li jsiru fuq Facebook pereżempju huwa importanti li nkopru l-kumpanji barra mill-Unjoni Ewropea wkoll. F'dan l-istadju jiena għandi mistoqsija sur Dix. Inti kif taraħ it-trattament tal-profilar? Inti taħseb li hemm bżonn li ntejbu l-leġiżlazzjoni titrattaħ din il-kwistjoni tal-profili? tal profili Jina nissuġġerixxi li la darba saraħin ejn nħidu ftit mistoqsijiet u mbagħad nħidu l-risposti kollha f'daqqa. Mela, il-kellim li jmiss ukoll mill-Parlament Ġermaniż is-Sur Gerhard Reichenbach. Grazzi ħafna, nixtieq inżid huwa li jien ukoll nemmen palma qalu xi kellima fuq il-podium li l-ħarsin ta' data bażi tal-ħarsin ta' drittijiet fundamentali u id-drittijiet tal-individwi ma' nix namlu skambju tagħhom. Ma' nix nċedu drittijiet biex nassiguraw id-drittijiet tal-dritt tal-movement eh, ħieles. Irridu nistabilixxu li id-drittijiet tal-individwu għandhom eh, priorità fuq id-drittijiet tal-kumpaniji Jina jiena naf li meta niġu għal ċertu azzjonijiet fil-qorti kontra il-kumpaniji jagħtu l-opportunità l trade unions biex jagħmlu il-menti għal huwa importanti li meta nitkellmu fuq id-data jtiġi ħafna għal dak li huwa il-profiling u ħafna nies konċernati għazbis jafu dwar dan sa fuq il-profiling Em organizzazzjoni sħiħa tal-profili u l-aħħar net għandi eh, mistoqsija indirizzata l-Sur Borgesius kif timmaġina il-ġejjini ta' dak li għadek kif spiegajt inti. Sentejn ilu għalunna li mhuwiex possibbli li ikun hemm identifikazzjoni iżda issa hemm mudell ta' kumpanija ġdida ġifieri individual personal targeting, ġviri jimmiraw eh, mod partikolari fuq livell personali, il-mistoqsija hija jekk dan il-profil li kollok il-pseudonimu jew ikella id-data tiġi mażula b'mod partikolari, dan ikun possibbli mingħajr ma nitbedu minn direttiva, dan huwa strument li ħajjippermettilna nassiguraw il-ħarsin tad-data jekk din id-data saret anonima jew li tingħata permezz ta' pseudonimu. Dwar artiklu 82 naħseb li dak li huwa importanti hawnhekk huwa li fid-daw tal-fatt li aħna fl-Ewropa għandna liġijiet soċjali u liġijiet dwar relazzjoni ta' xogħol differenti u mhux jiġifieri biss fuq il-kwistjoni ta' ħarsin ta' dejta dan jaffettwa wkoll il-relazzjoni ta' xogħol u liġijiet ta' xogħol. Għalhekk fir-regolament aħna bażikament għandna bżonn tal-linji gwida ġenerali. Iżda għandu jkun hemm il-possibilità li jkun hemm livelli ola ta' ħarsien ukoll fuq livell nazzjonali. U ir-relazzjonijiet fil-post ta' xogħol mhux dejjem jiġu magħżula b'mod ħieles, jiena naħseb li għandek tkun tista' tażel l-aħjar leġiżlazzjoni għalik. Għalhekk jiena naħseb li għandu jkun hemm il-possibilità ta' livelli ola. Fil-kuntest tal-ftehim kollettiv, pereżempju inkella ftehim tal-kumpanija, jiena naħseb li huwa importanti li ma ndajfux il-livelli eżistenti tal-ħarsin tad-dejta, grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal membru tal-Senat Pollak, Mikael Seveninski. Signora President, Sur President, Jiena nixtieq naqbel Massur Alexander Dix, Massur Armin Dutin u iżer sinjuri li tkellmu mill-Parlament Ġermaniż. Ir-regolament irid jinkludi dispożizzjoni li permezz tagħha l-leġiżlazzjoni nazzjonali iżżomm il-priorità fuq il-leġiżlazzjoni Ewropea jekk dan huwa ta' benefiċċju għal ħaddiem jew għall individwu li qed jagħmel il ment Jekk le, aħna sempliċement ħankunu qegħdin noħolqu xogħol għall-avukati. Huwa vera importanti li fil-każ ta' ftehim kollettiv li il leġiżlazzjoni nazzjonali iżżomm il-priorità tagħha fuq ir-regolamentazzjoni Ewropea Dan għaliex mhuwiex ir-rwol tal-leġizlazzjoni Ewropea, partikolarment fil-qasam tal-liġi eh, tax-xogħol li tnaqqas id-drittijiet tan-nies. Anzi, għandna nżiduhom. Grazzi ħafna fadal tnejn oħra li xew jitkellmu u verament tridu taġġu għax ma tantx fadlilna ħin. Eh, L-Onorevoli Bartet, U Signora Sipple. Muchas, muchas gracias. Eh... Grazzi ħafna jina naħseb li dan kien panel verament interessanti mill-kontenut tiegħu kif ukoll kien panel utli sabiex ikunu nastaw nifmu nkunu nafu il-pożizzjoni tal-Ġermanja li rappreżentata sew rappreżentata sew fuq il-panel. Għandi bżonn ngħid żewġ affarijiet l net fuq dak li qalet is-Sidjura Man jiena jidirli li forsi kienem naqra evitar dwar din l-idea ta' privatezza bid-dizinju privatezza by default. Iżda jina ċerta li il software eventualment jista' jittejjeb u li eh, il-by default ma jkunx miftuħ għal kulħadd ikun mallu eh, by default u mbagħad wieħed irid jiġi mitlub eh, mod speċifiku u dawn huma kwistjonijiet oħra li jistgħu jiġu ifacċati. Eh, eh, u b'dan il-mod li l-utenti kunu qegħdin nagħtu aktar eh, sigurtà legali u anke għall privatezza tagħhom. It-tieni kwistjoni oġbitni il oġobni l-kumment sa' rappreżentant tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali fuq l-SMEs. Fi Spanja il- il-limitu ta' 250 ħaddim huwa brażikament design fil-mija eh, tal-intrapriżi, ġifieri kważi l-intrapriżi kolla jġu esklużi u jiena ma naħsibx li il- Is-soluzzjoni hija l-immissu il-limitu minimu tal-ħaddiema. Jiena naħseb li il-tip ta' attività eh, u kriterji oħra huwa wkoll eh, xi ħaġa nistgħu nikkonsidrawha. Pereżempju klinika jista' jkollha ħames ħaddiema biss, iżda ikunu qegħdin jagħmlu ġestjoni ta' informazzjoni verament privata. Jiġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq l-SMEs irridu naraw eżattament li ma kriterji rridu nżonn nikkonsidraw. Biex nikonkludi rrit ngħid li jina naqbel bisħi ma' Sir Frederick minn l-Università ta' Amsterdam għalix verament mis ċertu punti importanti u ħana aħna il-fitxu effettivita u ħarsin għaċ-ċittadini Ewropej. Grazie. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will versuchen, es kurz zu machen. Äh, Wegfall der Einwilligung bei Arbeitnehmern finde ich Mela, dwar il-loti ta' konsens għal-ħaddima naħseb li verament importanti. Jek taraw l-eżempi kollha naħseb li tistaw taraw li mhux dejjem għal-vantaġġ tal-ħaddima. Informazzjoni tinġabar u trasferita. U kultant il-ħaddim ma jkunx irid inneħħi l-konsens tiegħu għaliex iħoss li jista' jkun hemm ċertu żvantaġġi. Għalhekk, Jiena naħseb din din il-ħaġa tal-kunsens hija importanti dwar it-naqis tal-burokrazija iva. Imma m'għandniex inżidu l-ispejjeż għall-kumpaniji. Kull darba li jkun hemm regolament ġdid u dimna, kulħadd jgħid iva u jgħaddih. Iżda jiena nistaqsi għalfejn. Ħadd ma jitkellem dwar li inżidu l-ispejjeż għal eh, minna ħaddem u għal ċittadini ġviri permessa din il-burokrazija mizjuda. Un tisat għatti ġurnata sħiħa ta' jisiva jina nista nirranġa l-status tijaj fuq Facebook namlu iktar ċar, eh, imma irrid verament not attent. U anka meta mor nixrit not attent meta nħallas bil-credit card irrid nassigura li meta nkunet namel xirja eh, mux qed naqbel li xaħat eh, ħajuża id-data tijaj. U anka meta mor online fuq xi sit tal-internet irrid not attenta li nara eżattament x'ħajġi bid-data tijaj. U jekk inħallas permezz ta' karta ta' credit card standard. Dejta tiegħek t-nżam, ġbim ħafna diffikultajiet u komplessitajiet. U jiena fil-fatt zvantagġata għaliex il-kumpaniji supposta jibbenefikaw. Għalek, jina naħseb li importanti li l-ħarsin ta' dejta tkun tista toħloq vantaġġ kompetittiv u koll. U diskutajni għada l-ħodu li l-ħarsin ta' dejta miex ħaġa li għandek bżonna meta l-ekonomija sejra tajjeb biss u meta l-ekonomija miex sejra daqsek tajjeb un bat eh, inwarbu data protection ma' tuħx daqsek priorita. Data protection hija parti mid-drittijiet fundamentali u irridu nindunaw li dan jiswa ċertu ammont ta' flus. Iżda bħalissa f'dan l-istadju jidher li manna ebda inibizzjoni dwar li nkomplu npoġġu aktar spejs fuq iċ-ċittadini tagħna fil-waqt li fl-istess ħin din nimponu fuqhom tnaqqis fis-salarja li kiena naħseb li rridu nsibu ċertu bilanċ u nikkonsidraw id-drittijiet tal-individwi kif ukoll il-kumpaniji. Grazzi mela dawn il-mistoqsijiet ħanamlu għom l-panel mandoċ għalfej wieġbu għom kolla wieġbu bizdak li għar rilevanti. Mela, Michel Luk naddu għal l-min. Frederick. Jien ħawieġeb mistoqsija waħda. Jiġifieri il-mistoqsija dwar x'ħan fil ġejjini ħan wieġeb il-mistoqsija li smajt jiena jekk ma smajtix sew niddiskutuha wara. Inti qed fuq e, il-profili li forsi mandom xisem u xħajġi fil-ġejjini, jekk inti qed titkellem mhux fuq liġi ma fuq il-prattika, jiena naħseb li dawn il-profili se jkunu Eh, normali ħafna, użati ħafna fi żmien 10 snin. Ġri jekk qed titkellem dwar il-ġejjini tat-teknoloġija, jiena naħseb li din ħatkun tkun parti kbira mill-proċessar tal-data u dwar il-ġejjini għal dik li hija liġi, bħalma qed jiena naħseb li wieżjed faċli nkomplu napplikaw ir-regolament Jekk aħna verament fortunati, jekk ikun hemm eh, imħalfin intelligenti jistgħu japplikaw id-definizzjoni eh, ta' bħalissa. Ja, nur kurz äh, zu der Bemerkung von Ihnen, äh, aus, von dem Abgeordneten aus Polen. Ähm, ich möchte nicht falsch verstanden. Mela, l-membru mil-Polonia, jina ma nishtiqx li tifmuni ħazin. Liġi Ewropea tista' tintuża biex tapplika l-standards minimi għal kulħadd. Il-punt politiku li għamiltina huwa li m'għandekx twaqqaf stati membri individwali li diġa għandhom regoli tajbin milli japplikawhom. Il-leġizlazzjoni nazzjonali aħjar m'għandix tiġi imminata jew inkella eh, evitata permezz ta' leġizlazzjoni Ewropea. Issa fisem il-ħaddiema Aħna maħniex qed ngħidu li ma rridux il Ewropea, forsi kien hemm xi problema fl-interpretazzjoni, iżda mhux dan kien il-punt tiegħi. Issa l-membru ehm, eh, Spanjol aħna rridu nitlu f'dan aktar fid-dettall is-sitwazzjoni Ġermaniża mhix waħda statika. Hemm skambju ta' data fuq livelli differenti u din hija asma skont id-daqs tal-kumpaniji Għalek din hija dejjem differenti. Issa inti tista' tagħmel kopja diretta ta' din it-tip ta' leġiżlazzjoni jew inkella il-rappresentanti tal-Austria fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali kienu qegħdin eh, jinkoraġixxu l-idea tal leġiżlazzjoni fuq ir-rappreżentanza tal-ħaddiema bħala template għal leġiżlazzjoni tal-ħarsin tad-dejta fil-kumpaniji. Grazzi, Xtaqt insemmi koll li l-interpretazzjoni ħatiqaf issa Iva, inti kont laħar wieħed li ġejt eh, interpretat. Għalek, eh, nistaw nkomplu bl-Inglis. Grazzi. The uh, Spanish member um, for, from the European Parliament, she mentioned the point that I made a, some kind of ideas how privacy setting uh, can be done in very different ways.